Welcome, dear colleagues. If you would like to take your places, we could make a... Aziz kollegi jek jġobkom hu postkom ħalli natu bidu għallaqa. Nilqawkom il-koll, natukom merħba, eżiz kollegi, aziz viċi president, Signora Lueger, membri tal-Parlament Nazzjonali u membri tal-Parlament Ewropew mistiedna u kelliema u bi pjaċir kbir li nilqakom għal din it-tielet laqgħa tal-grupp ta' skrutinju tal-konġunt tal-Parlament eh, li huwa organizzat flimkien mal-Parlament Awstrijak u l-Parlament Ewropew li hija tista' jiġi organizzat fl-emiċiklu tal-Parlament Ewropew. Jiena kuntent ħafna li għandna 65 membru tal-Parlament Parlament Nazzjonali li qegħdin magħna llum diġà li qed tirrappreżentaw 37 il-Parlament u l il kamra differenti u 27 stat membru. Għandna interpretazzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Peress illi dan mhux l-ewwel mhix l-ewwel laqgħa tal-JPSG, din saret laqgħa importanti ħafna għalina tal-Parlament Ewropew anke fl-interazzjoni tagħna mal-membri tal-Parlament Nazzjonali. Dan għaliex jirrigwarda l-Europol, aġenzija li aħna importana ħafna minna fil-Parlament eh, Ewropew. Aħna konna hemm il-bidunet fit twaqqif ta' din l-organizzazzjoni u din hija aġenzija li għamlet suċċess fl-Unjoni Ewropea u naħseb ilkoll naqblu illi bl-istrutturi ta' accountability li bnejna u bil-ħidma sfiqa ta' din l-aġenzija irnexxiela tikseb storja ta' suċċess. Din il laqgħa tal-lum issa qed eh, Issir struttura ta' accountability u qed issir laqa importanti ħafna f'dan il-Parlament. Nilqakom il-koll magħna għalhekk u nittamaw illi ikollna ġurnata eh, ta' suċċess illum u anke għada. Nixtieq nassigurakom illi s-servizzi tal-Parlament għamlu li setaw biex joffru interpretazzjoni l kulħadd naf li din kienet problema l-aħħar darba wkoll pero però aħna tajna priorità lil xogħol leġislattiv fil-kumitati u dan kollu jrid isir eh, fi żmien qasir peress dan huwa din hija l-aħħar sena tal-mandat ta' dan il-Parlament eh, Ewropew. U għalhekk provajna nagħtu kemm stajna riżorsi għal din il-laqgħa. Kollegi, semmejt l-Europol bħala aġenzija nixtieq nilqa' magħna id-dritt id-direttriċi eżekuttiva ta' din l-Aġenzija ma nistax insejħilha ġdida issa għax naħseb li tqiet ħossa li ilha f'dan ir-rwol nilqa li sinjura Catherine de Bolle li inħatret fl-ewwel ta' Mejju tal-2018. U nixtieq nilqaħħa magħna għal darb'oħra u nesprimi l gratitudni tal-Parlament Ewropew għall ħidma li aħna għandna magħha u ngħidu li aħna wkoll nappoġġawha u l-ħidma tat-tim tagħha u l-ħidma importanti ħafna li jagħmlu fir-rigward tas-sigurtà. Illum se jkollna skambju ta' opinjonijiet dwar il-programm ta' ħidma multianwali tal-Europol bejn l-2019 u l-2021 ma' Sinjura Debol u anke se nisimgħu mis-Sur Parna, il-chairperson tal-Bord ta' ġestjoni tal-Europol u Sur Zvetanov ukoll li huwa ex viċi president tal-JPSG. Għada ser niddiskutu l kwistjoni tal-reati finanzjarji, l-kupru tal-assi u l-ħasil tal-flus ma' Sur Martin Riesenbeek li huwa il-prosekutur nazzjonali eh, Olandis għal-finanzjament tat terrorizmu u ma' Sinjura De Bol. Se nisimgħu wkoll mis-Sur Wojciech Vjervoski li huwa il- l-Assistant Supervisor tal-IDPS biex għedna dwar l-aħħar attivitajiet dwar protezzjoni tad-data. Anke se nikkolna l-Kummissarju King li huwa responsabbli għall-sigurtà ta' l-Unjoni li sa jagħtina diskors għadha nixtieq insemmi wkoll illi l-Trojka Presidenzjali kellha laqgħa ta' tħejjija dal Qabel il laqgħa tagħna tal-lum u f'din il laqgħa iddiskutejna r rappreżentazzjoni tad-Danimarka f'dawn il laqgħat tal-JPSG. anke wara d-deċiżjoni li ttieħdet f'Marzu din id-delegazzjoni se ssir għada filgħodu Iżda id-delegati kollha li rċevew l-aġenda għal dawn il-laqat għal fini ta' trasparenza, iżda dawn il-laqat se jkunu limitati għal trojka presidenzjali u delegati daniżi. Issa, għalhekk nibdew bl-aġenda tagħna mingħajr aktar dewmien se nħalli fidejn il-Viċi President Angela Lweger mill-Parlament Awstrijak. Sjagja Teħja Morais. Sur Morais, l-ewwel nett, grazzi ħafna ta' dawn il-klim ta' introduzzjoni, eżis kollegi min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali u mill-Parlamenti Parlament Ewropew Sinjuri, di huwa pjaċir kbir li illum nista' nindirizza din il laqgħa konġunta ta' l-Europol kif ukoll mal-Libe. Din hija Laqa illi kellna sissa propju mmexxija mill-Kumitat tal-Kontrollu kien propju fuq il-mod ta' kif il-regoli ta' proċedura għandhom ikunu stabbiliti. Din hija xi ħaġa li aħna iċċarajnija diġà fil-laqgħat ta' qabel allura issa nistgħu nifukaw fuq ix-xogħol l-iktar importanti li rridu nagħmlu ġifieri l-kontroll parlamentari tal-Ewropol. Dan verament ħa aktar tifsira importanti minn fl-aħħar ftit snin minħabba li l-kriminalità organizzata ma tieqa fl-ebda frontiera u allura rridu naraw li aħna nieħdu vantaġġ mill-kooperazzjoni tagħna minħabba li t teknoloġija tintuża biex tkun abbużata ħalli jkun hemm iktar kriminalità organizzata, iktar traffikar ta' bnedmin u anke kriminalità organizzata fuq l-internet. Dawn huma ftit mill-problemi li aħna qed naffaċċjaw min-naħa tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. L-Ewropol verament għandu rwol importanti f'kull tip ta' eh, reat kriminali u l-Ewropol jappoġġa ħafna lill istati membri fix-xogħol tagħhom. F'dan il-jum nofs aħna ħankun għedin niddiskutu x xogħol kollu illi għandu jagħmel l-Europol ta' kuljum. Eżis kollegi, minħabba li aħna għandna aġenda pakjata, nissuġġerixxi li ngħaddu immedjatament għal punt li jmiss fuq l aġenda Nixtieq illi l-ewwel nett nitlobkom biex tgħidu li jekk għandkom xi kummenti fuq l-aġenda stess. Jekk le, Nista nagħti l mikrofonu lura lill president We uh, to... Grazzi tassew, Angela. Mela, nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss. Għal dan il-punt ser nistieden lill kelliema sabiex jiġu fuq quddiem jiġu fuq il-podium hawnhekk nistieden lil l-Sur Zvetanov, l-Sur Weidinger, is-Sinjura Florea. Jekk joġobkom. Sa frattant ser nagħti introduzzjoni għal dan il-punt kif bilna f'Sofija f'Marzu li għadda il-konċett ta' trojka presidenzjali ġie inkluż fir-regoli ta' proċedura. Il-trojka presidenzjali hija magħmula minn mexxejja ta' delegazzjonijiet attwali tal-passatu tal-futur tal-Presidenza tal-Parlament tal u tal-Parlament Ewropew u għalhekk importanti ħafna li nkomplu niżviluppaw ir-ruoli ta' din l-entità. Issa wara li votajna r-reglu ta' proċedura wara li stabilixxejna format għal dawn il-laqat nixtiequ nkomplu bil-ħidma tagħna u nilħu l-kriterji hekk kif stipulat fir-regolament tal-Europol għalhekk huwa importanti ħafna illi l-DPS u id-Direttur Eżekuttiv tal-Europol u l president tal-Bord ta' Ġestjoni jkunu preżenti għal kull laqgħa possibilment anke il-President tal-Bord ta' Kooperazzjoni tal-Ewropol id-darba li jmiss nixtiequ nisħu lill bord ta' Ġestjoni li aħna eh, nistennew ukoll li jkun hemm stedina għal laqat tal-Bord ta' Ġestjoni eh, f'konformità mar regolament tal-Europol. Apparti minn hekk inħeġġu delegati li eh, jibatu il-talbiet tagħhom qabel il laqgħa Bukarest fi frar Issa nixtieq dan il-kallima sabiex jippreżentaw il-prijoritajiet rispettivi tagħhom għal dan il-JPSG. Għalhekk jekk jogħġbok, Sinjur Alweger, tista' tagħti il-mikrofonu l-kallima. Svetan Svetanov. Grazzi ħafna, issa nistieden lis-Sur Svetanov, iċ-Chairman tal-Kumitat ta' Sigurtà Interna u tal-Ordni Pubblika tar-Repubblika tal-Bulgarija minna tal-Parlament tal-Bulgarija jekk jogħġbok fidejn. Уважаеми съпредседатели от Австрия и комисията Ливе, господин Клод Мораеш и Ангела. Сеньора Луебер, сор Moraes, Signora De Bol, nirringrazzakom tal-li jedin għawnek sabiex niddiskutu ir-riżultati tal-Presidenza Bulgara u l-attivitajiet ta' trojka tal-Bulgarija, l-Awstrija u r-Rumanija. Il-priorità tagħna hija li jkun hemm sigurtà u stabbiltà fl-Ewropa. Aħna ħdimna fuq suġġetti bħall immigrazzjoni, il-politika tal-ażil, politika effettiva għar riammissjoni, approċċ bilanċjat bejn miżuri immedjati u dawk fuq pjan ta' żmien twil, kontroll tal-frontieri, skambju ta' informazzjoni effettiv bejn l-entitajiet differenti. Irnexxilna nagħmlu progress f'numru ta' oqsma f'dan ir-rigward. Se nsemmi jħud minnhom li għandhom x'jaqsmu mal-ħidma tal dan il-grupp il-ħakna ftehim fuq it-tlet regolamenti ta' SIS sistema ta' informazzjoni ta' Schengen fejn qed inwessaw din is-sistema. Iffinalizzajna n-negozjati fuq ir-regolament għal twessih tal tisħiħ tas-setat u drittijiet tal-Aġenzija Ewropea għal ġestjoni effettiva tal-EU Liza. Ikkonkludejna negozjati fuq ir-regolament għal sistema ġdida ta' l e, sistema ta' awtorizzazzjoni għall vjaġġar ilħaqna wkoll approċċ ġenerali fuq żewġ regolamenti dwar l-interoperabilità tas sistemi ta' informazzjoni u e, ċiklu politiku li jmiss ġdid għal ġlieda kontra reati kriminali serji sastan 2021 u ttieħdu wkoll inizjattivi oħra sabiex intejbu l-effiċjenza u nżidu l valur e, miżjud ta' dan iċ-ċiklu u anke sabiex ikunu iktar viżibbli l-istrumenti e, prinċipali li jiġġieldu r-reati fosthom e, il-fatt li dan jolqot disċiplini differenti. Fil-ġrida kontra terrorizmu u l-ġellida barranin, għamilna reviżjoni tal-aħjar prassi u kellna wkoll diskussjoni ġenerali fuq dan is-suġġett. Fir-rigward ta' dawn is-suġġetti kollha ħarisna lejn anke l-attivitajiet tal-Europol u l-valur miżjut li kapaċi joffru. Għalhekk aħna nemnu illi s-soġġetti li se jkomplu jkunu ta' priorità għal Bulgarija huma l-implementazzjoni tal-funzjonijiet ta' kontroll ta' dan il-grupp konġunt u għalhekk għandna narawhom minn dan il-lat. is ta' u stabilta tal unjoni Ewropea importanti ħafna l-Balkani tal-Punent u għalhekk kien importanti li jkun hemm din il-kooperazzjoni mal-Istati membri u eh, li semma wkoll fil-programm ta' ħidma f'talaqat preċedenti tagħna. U li għabbażi tal-valuri komuni aħna eh, nilqaw il-kontinuità f'dawn il-prioritajiet li anke u rew l-Awstrija li kienu msieħba eċċellenti. Aħna ninsabu ċerti illi dawn is-suġġetti ser jibqgħu jingħataw priorità. Kemm Eh, taħt il-presidenza Awstrijaka kif ukoll dik Rumena. Importanti li jkun hemm din il-kontinwità eh, u li jkollna għanijiet komuni. Grazzi. Danke sehr, Herr Zvetanov. Wir kommen Grazzi ħafna l-Sur Zvetanov. Issa naddi il-mikrofonu l-Sur Weidinger, il-kollega Awstrijak mill-Konsil Nazzjonali Awstrijak. Kek joġbok? Grazzi ħafna, Sinjuri, bħala rappreżentant tal- L-Awstrija jiena nixtieq nibda billi ngħidilkom din l-istqarrija. L-Ewropa bħalissa taffiċċa sfidi kbar u problemi kbar fil-qasam tas-sigurtà. Minħabba li min-naħa l kriżi tas-sigurtà aħna fi Vjenna fis-sena 2016 rajna wara attakki terroristiċi li l-Ewropa trid taħdem ħafna iktar ma' xulxin Eh, u tibqa' maquda flimkien minn qatt qabel, speċjalment fuq livell internazzjonali. Iżda min-naħa l-oħra naħseb li l-kriżi tal-immigrazzjoni mis-sena 2015 li hawn u rrid ukoll li x-Schengen u l-libertà tal-ivvjaġġar verament hija xi ħaġa li maħniex qegħdin noqogħdu attenti biżżejjed għaliha, maħniex qegħdin noqogħdu attenti għas-sigurtà interna qed nitkellmu wkoll fuq eh, dawn l-isfidi li fil-fatt ma ċċinataw importanza u attenzjoni. Għal din raġuni aħna matul prezidenza presidenza Awstrijaka naħseb illi bdejna l-Presidenza tagħna f'sitwazzjoni u perjodu verament Eh, diffiċ minħabba li ċittadini Ewropej qegħdin jistennew u bir-raġun li aħna nilqu riżultati konkreti u għal din raġuni matul il-programm tal-Presidenza tagħna aħna fassalna il-motto l-Ewropa l-Ewropa u l-protezzjoni. Din hija xi ħaġa li verament tista' tkun iktar konkreta grazzi għall kooperazzjoni li qed niddiskutu hawnhekk anke fil-qasam tal-ġilda kontra l-immigrazzjoni illegali. Rridu nifukaw ħafna iktar fuq il-protezzjoni tal-frontieri barranin esterni u anke l-possibiltajiet ta' ċaqliq ħieles xorta waħda dan kien verament suġġett importanti fil laqgħa informali li sar fit-19 ta' settembru f'Salzburg il-ġimgħa li għaddiet apparti minn hekk il-punt tal-istabilità, stabilità fil-viċinat tagħna u anke fil-Balkani tal-Punent. Tal punent l unjoni tagħna ma' dawn il-pajjiżi qrib tagħna huma verament importanti fil-ġilda kontra t-terrorizmu u kriminalità organizzata u anke l-perspettiva għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea għal din iż-żona għal dawn il-pajjiżi f'din iż-żona verament hija xi ħaġa importanti. Is-sena 2018 verament hija sena deċiżiva għal dan ir-reġun kollu kemm hu il-kwistjoni tal-istat ta' dritt, il-ġustizzja, dawn huma kollha affarijiet li huma meħtieġa ħafna. Parti minn hekk jiena nixtieq ngħid li s-sigurtà u l-ħelsien huma possibbli biss fl-Ewropa jekk fil-viċinat tagħna fil-pajjiżi ġirien ikun hemm stabbiltà wkoll. Sinjuri, jiena naħseb li l-Ewropol ukoll għandu lan illi l-Ewropa tkun iktar sigura din dan hija xi ħaġa tista' tkun ta' vantaġġ għal ċittadini kollha Ewropej. Ħafna netwerks kriminali verament jistgħu jkunu ta' teddida għall-sigurtà tal-Unjoni Ewropea u għall-eżistenza wkoll ta' popolazzjoni differenti. l ewropol għandu għandu prioritajiet ċari ħafna f'dak li għandu xaqsam ġida kontra dawn in networks ta' kriminalità organizzata u ħansemmilkom ftit, pereżempju relazzjonijiet mal-pajjiżi terzi, speċjalment mal-pajjiżi tal-Balkan tal-Punent, hija xi ħaġa importanti ħafna għalina. Il-Gwardjani tal-Kosta u l-Aġenzija Frontex, il-kooperazzjoni magħhom dawn huma verament aġenziji importanti ħafna li jistgħu jgħinu lilna biex nelbu l problemi li qed naffaċċaw. Jiena naħseb illi għandna niżviluppaw ċertu eh, dinamika wkoll li tista' tkun ta' vantaġġ għalina ħalli bekk inkomplu insaħħu l-kooperazzjoni fil-qasam tal-immigrazzjoni legali wkoll. L-Awstrija tixtieq illi tkun driver ukoll fl-impact f'dak li għandu x'jaqsam mal-immigrazzjoni u l-faċilitazzjoni f'dan il-kuntest u jiena nista' insemmi li anke r rotta tal-Balkani pereżempju il-Ministerju tal-Ġustizzja f'waqqaf grupp ħalibek ikun hemm skambju ta' informazzjoni iktar fuq bażi regolari mal-Europol fuq dawn in-networks kriminali qed jużaw ir-rotta tal-Balkani għall-immigrazzjoni illegali. Apparti minn hekk eh, fl-impact aħna eh, stabilixxejna pereżempju l-esplotazzjoni sesswali ta' tfal, il-traffikar ta' drogi, il-traffikar illegali wkoll tal-armi tan-nar il-reati kriminali fil-qasam ambjentali dawn huma kollha affarijiet li aħna qegħdin ukoll nagħtu importanza flimkien mal-ħasil tal-flus u falsifikar ta' flus ukoll f'dawn l-oqsma ewlenin hemm bżonn li niksbu progress konkret. Biex nagħlaq nixtieq illi flimkien ma' dawn il-prijoritajiet insemmilkom punt importanti ħafna ukoll li hija xi ħaġa li hija verament importanti għall-Presidenza Awstrijaka li l budget ġifieri għas-sena d-dieħla għall-Europol. In-negozjati bejn il-Kummissjoni u l-Europol ma mexxewx marrux eh, ma mxewx b'mod sodisfaċenti, kolli ngħid li l-budget għas-sena d-dieħla mhux qed iqis ix-xogħol kollu li għandu jagħmel l-Europol. Hemm il-guest officers fil-Greċja u fl-Italja li għalihom m'hemmx budget biżżejjed maħsub u anke għas sistemi ta' teknoloġija ta' komunikazzjoni m'hemmx budget maħsub u jiena naħseb illi dawn huma spejjeż li ħajkonna inkopru fis-sena s-sena d-dieħla u jista' jkun hemm allura iktar bżonn ta', ta allokazzjoni buġetarja. Jekk aħna nixtiequ verament nieħdu bis-serjetà l-ġlida kontra kriminalità organizzata u terrorizmu l-Ewropol irid ikollhom il-mezzi għad dispożizzjoni tagħhom biex jagħmlu xogħolhom kif suppost. Din hija l-iktar ħaġa importanti għalina li rridu niddiskutu. Il-Kumitat ta' Kontroll tal-Ewropol huwa entità pjuttost ġdida u aħna naħsbu illi għandna jkollna mhux biss skambju ta' informazzjoni tajjeb, iżda illi aħna noħorġu wkoll b'ċertu eh, għanijiet konkreti ħallibek bekk l-Ewropol ikun qed jaħdem ukoll mal-Parlamenti Nazzjonali ħallibek bekk naraw fil-prattika illi jkun hemm implementazzjoni tar-riżultati ta' din il-kooperazzjoni u l-kooperazzjoni ma tiqafx hawnhekk b'dan il-kumitat ta' kontroll. Jiena naħseb illi l-esperjenza tagħna komuni verament tista' tkun siwja jekk ikollna relazzjoni kostruttiva bejn il- kumitat ta' kontroll u anke l-organu ta' organizzazzjoni min-naħa tal-Ewropol hija xi ħaġa verament li tista' tkun importanti ħafna. Jien naħseb li l-esperjenza li ġbarna s'issa mill-laqat li kellna bejnietna verament din hija esperjenza li tqawwilna ħafna qalbna minħabba li naraw biċ-ċar li l kooperazzjoni kostruttiva ta' bejnieta tista' verament toffri valur miżjud U allura qed nistenna bil-ħerqa biex nara xħaj kif ħaj id diskussjoni tal-lum. Grazzi. Grazzi ħafna, Aziz kollega Sur Weidinger. Issa nistieden lill-Sinjura Consuela Floria ħallibek titkellem fissem ir-Rumanija li hija membru tal-Kamra tad-Deputati u tal-Kumitat uh, Eh, permanenti konġunt tal-Rumanija. Grazie tas tassew qabel ma nitkellem dwar il-prioritajiet tal-2019, ippermettu li nirringrazzja l-Viċi Presidenti tal-li għamlu dan l-avveniment possibbli, nixtieq nirringrazzja wkoll lill kollegi tal-Bulgarija, s sur Svetanov, il-Parlament Ewropew, is-Sur Moraes għall isforzi tagħhom li jagħmlu anke f'Sofja Issa għandna dawn ir-regoli ta' proċedura u fl-aħħar nistgħu nibdew naħdmu b'mod konsistenti. Ser naqleb issa għal-lingwa tiegħi ir-Rumen. l Lan prinċipali tagħna bħala Presidenza ta' Trojka ser ser nifukaw fuq l-aktar kwistjonijiet jaħarqu għal dan il-grupp Jiġifieri rridu napprezzaw il-qafas li għandna bħalissa u fl-istess waqt naraw fejn nistgħu nagħmlu eh, kontribuzzjonijiet utli. Naħseb biż-żmien u bl-esperjenza naraw fejn ukun hemm bżonn isiru bidliet. Għalissa importanti li niffukaw fuq dak li diġà għandna. Issa li nistabilixxu prijoritajiet għall-ewwel nofs ta' l-2019 din hija attività li diġà qed isseħħ bħalissa. Però jidher biċ-ċar illi ċ ċittadini Ewropej irridu nagħmluhom il-prijorità tagħna, l-ewwel prijorità tagħna. Iċ-ċittadini Ewropej għandhom jifmu x'attivitajiet qed jieħu l-Europol kemm huma importanti u kif jipproteġu d-drittijiet tagħhom u l-libertajiet tagħhom u kif qegħdin massimizzaw dawn l-istess libertajiet. L-iskambju kontinwu bejn l-Istati membri fir-rigward tal-ġlieda kontra t terrorizmu, teddidiet teknoloġiċi u anke E, dawk transkonfinali ser jikkontribwixxu sabiex insaħħu l-irwol ta' l-Europol bħala ħabb e, Ewropew fir-rigward tal-kriminalità. Fl-istess waqt, din l-ħidma professjonali ta' kalibru għoli li tgħin għal ħafna investigazzjonijiet għall skambju ta' informazzjoni fil-waqt u li jkunu jistgħu iwieġbu għal bosta talbiet li jsiru. Dan huwa kruċjali għall kooperazzjoni bejn l-Istati Membri f'dan il-qasam. Rridu insaħħu l kooperazzjoni sabiex eh, inħarsu l-frontieri tagħna u ukoll niġġestjonaw it-theddidiet eżistenti tal-immigrazzjoni u nelbu r-radikalizzazzjoni. Din hija prijorità għat-terminu ta' żmien medju tal-inqas għall-2019-2020. Sinjuri, il-Parlament tar-Rumanija jirringrazzja l-isforzi tal-Europol fil-ħidma kontra ċ-ċiberkriminalità permezz tad-dark web u nixtieq insemmi li r-Rumanija għandha madwar 700 speċjalist fl-IT li qegħdin jaħdmu sabiex jiżviluppaw u jkomplu immexxu qudiem l-attivitajiet ta' din l-Aġenzija kif eh, rajna wkoll eh, fid-dawl tal-aħħar sviluppi, l-immigrazzjoni, il-politika tal-azil u l-affarijiet interni fl-Unjoni Ewropea huma sfidi kontinwi li jeħtieġu attenzjoni partikolari u azzjoni konġunta. Il-ġlieda kontra t traffikar tal-bnedmin ser tibqa' priorità għall aġenda tal-ewwel nofs tal-2019 anke skont l-istrateġija esterna tal-Europol sas-sena 2020. Fil-futur l-Unjoni Ewropea ser ikollha rwol kruċjali fil-sigurtà globali u għalhekk anke fid-dawl ta' presidenzi preċedenti fil-Bankani tal-Ponent u l-sħobija tal-Vant dawn għandhom jibqgħu parti kruċjali mill-aġenda politika tagħna. Sinjuri, l-elezzjonijiet Ewropej għandhom ipoġġu l ċittadini fil-qalba ta' dan id-dibattitu dan huwa l-slogan li qed nużaw dan ifisser li ser nagħtu każ l-aspettattivi tagħhom. fiż żminijiet meta t teddida ta' terrorizmu għada l-ikbar tħassib taċ ċittadini tagħna. rridu nserħulhom moħħhom li din il-problema mhijiex biss sfida għal kull stat membru iżda hija responsabilità tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Għalhekk is-sigurtà hija waħda mill-pilastri prinċipali tal-Presidenza Rumena u aħna ser naħdmu sabiex dan jibqa' eh, u jkun parti mill-aġenda tagħna. Blan se jkun illi fir-rigward ta' dan is-suġġett naħna nagħmlu kontribut sostanzjali. Nixtieq nirringrazzjakom u lesta issa li nilqakom f'Bukarest. Grazzi ħafna Sinjura Floria, ziz kollegi wara li issa smajna it-tlet uh, kollegi minnaħal ta' trojka jiena nissuġġerixxi li għal punt li jmiss fuq l-aġenda hawnhekk qed nitkellmu fuq il-programmar multianwali tal-Europol. Il-kollegi fil-fatt ngħatalhom dokument ta' informazzjoni diġà u l-kollegi kellhom ċans 29 ta' Awwissu biex jibagħtu l-informazzjoni lill jpsg Aħna kellna pożizzjonijiet bil-miktub min-naħa tad-delegazzjoni Ċipriota u Rumena qabel ma nistieden lis sinjura Debol biex tagħmel introduzzjoni, nixtieq illi nitkellem fuq il-mod ta' kif id-dibattitu ħajkun organizzat fuq dan il-punt. Id-dibattitu ħajsir b'dan il-mod mela ħajkun hemm l-ewwel nett żewġ membri mill-Parlamenti Nazzjonali, mbagħad ħajkun hemm membru tal-Parlament Ewropew. Ħaj jitkellmu f'dan l-ordni sakemm tispiċċa l-lista tal-kelliema. Id-delegazzjonijiet u d-delegati li xtuq jitkellmu jekk jogħġobkom imlew dawn l-speaking cards tuwom l-ashers u hekk ħallibek ikunu eh, jistgħu jġibu għamna għawek fuq il-podium. Il-lista tal-kellima ħatkun qed tinħoloq għabbażi ta' dawn il-speaking cards. Nixtieq ngħidilkom ukoll illi kemm il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom jimlew il-karta bil-kulur speċifiku allokat għal Eh, Parlament Ewropew jew Parlament Nazzjonali. Jiena nixtieq li nissuġġerixxi li ma tkunx titkellmu l-iktar minn żewġ minuti u abbażi ta' kemm ikonna ħin jiena ħanoqgħod attenta wkoll ħalli nara kemm għalkemm qed titkellmu għalkemm ħin qed titkellmu ħalli kulħadd ikollu l-opportunità li jitkellem. Issa nixtieq nistieden lis-Sinjura debol biex titkellem u tibda bl-introduzzjoni tagħha ta' madwar 10 minuti u mbagħad nibdew bl-iskambju ta' opinjonijiet. Thank you very much. Distinguished members. Grazie ħafna mela membri distinti tal-Parlament Ewropew, membri distinti tal-Parlamenti Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea, Is-Sur Moraes, Sinjura Leger, Grazzi tal-istudentuni biex nipparteċipa f'din it-tielet eh, grupp ta' studju eh, parlamentari huwa unura li hija li qiegħda hawn u hija l-ewwel darba li hija fil-kapaċità tiegħi ta' eh, direttur eżekuttiv tal-Europol fl-aħħar laqa f'April jiena kont preżenti hawnhekk bħala osservatur u jiddispjaċini li jiena tlaqt anzi jiena nista' ngħid li tlaqt mod ehm, sensazzjoni pożittiva ħafna Jiena konċerta li il-GPSG saħħaħ l-Europol ħajkompli saħħaħ il-kredibilità u l-leġittimità tagħna. Intom il-GPSG bl-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali għatu l-Europol il-possibilità li jqarbu ehm, e, l-attivitajiet tagħna lejn iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Jini li f'din il-pożizzjoni għal ħames xhur issa U fit-tielet xhur tiegħi jiena diġà kont enfasizzajt mod pubbliku fil-Kumitat ta' Libe fid-9 ta' Lulju li l-Europol hija organizzazzjoni li taħsbu opera tajjeb u li huwa lan tagħna tiegħi sabiex inkompli nsaħħaħ l-Europol imma naf li jiena ma nistax nagħmel dan waħdi. Jiena nista' nagħmel dan biss bl-appoġġ tal-partijiet interessati kollha. U bħala id-direttur eżekuttiv ta' l-Europol irrid nifhem x'inhuma l-bżonnijiet u tħassib tal-partit interessati tagħna. Dan huwa vera mod partikolari dwar il-konsumaturi ewlenin li huma l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għalek id-deċidejt li niltaqa mal-pulizija kollha mal-kapijiet e, u fil-fatt għattajt 41 ġurnata biex nżurhom u nitkellmu fuq l-aspettivitajiet tagħhom e, fuq livell operattiv u dan tani il-bażi sabiex inkompli nsaħħaħ u ntejjeb l-appoġġ tal-Europol lejn l-awtoritajiet nazzjonali sa fuq il-feedback li rċivejt minant il-kapijiet tal-Pulizija jien rċivejt il-konferma li l-Europol qed taħdem tajjeb bħala organizzazzjoni. Aġenziji tal-Forzar tal-Liġi Nazzjonali apprezzaw l-appoġġ tal-Europol, speċjalment fil-qasam tal-xiber kriminalità, il-ġrida kontra terrorizmu kif ukoll l-arfin tekniku. Imma l autoritajt nazzjonali jridu iżjed mingħand l-Europol sabiex ikunu jistgħu jkollhom suċċess fil-ġlieda kontra il-kriminalità organizzata internazzjonali kif ukoll it-terrorizmu u ma jridu aktar appoġġ għal dak li huwa l-qasam tal-traffikar ta' drogi, il-ġlieda kontra kriminalità internazzjonali kif ukoll fil-qasam ta' ċiberkriminalità. Talba speċifika hija li jinsaħħu il-kapaċitajiet analitiċi tal-Europol sabiex ikonna appoġġ aħjar għall investigazzjonijiet tal-istati membri U bħala tweġiba għal dan, l-Europol diġà ħadet inizjattiva mal-Istati membri sabiex tara kif il-kapacitajiet analitiċi nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea jistgħu jingħataw aktar saħħa. Lan ta' din inizjattiva hija li nistandardizzaw l-analiżi kriminali sabiex niffaċilitaw l-iskambju tal-prodotti tal-analiżi, riżultati tal-analiżi, kif ukoll biex niffaċilitaw l-iskambju ta' għarfien espert analitiku bejn l-Istati membri. It-tieni għan huwa li naraw kif jista' jkun hemm eh, taħriġ komuni tal-analisti fl-istati membri kollha. Il-kapijiet tal-pulizija kif ukoll il-kapijiet tal-infurzar tal-liġi jridu jkunu lesti għad-dejta ta' għada huma jittamaw li l-Europol tappoġġhom fil-ġestjoni u l-analiżi tal-big data il-kapijiet nazzjonali jridu li l-Europol tkun fuq qoddim fl-innovazzjoni kif ukoll il-policing digitali kif ukoll jridu li tkun eh, pjattaforma għat qasim tal-arfin espert u l-arfin u qegħdin jitolbu anka aktar enfasi tal-operattiv ta' impact. Jiena fil-fatt dan ħanamlu fil-pjan strateġiku għall-2019 u flimkien mal-kollaborazzjoni mal-istati membri u l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi għalija huwa importanti ħafna li nsibu u nżidu l-kooperazzjoni ma l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq diġà minissa issa nirringrazzja lill kummissarji Avramopoulos King, DG Home, li hija speċjali ħafna għall-Aġenzija tagħna. U aħna ħankomplu nibnu fuq relazzjoni b'fiduċa għal ġejjieni. Il-proposti riċenti, per eżempju, fuq il-provi elettroniċi u l kontenut terroristiku online huma it-tnejn li huma marbutin mal-attivitajiet tal-Europol u aħna nilqawhom. Priorità oħra tiegħi hija li nżidu l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Aġenziji Internazzjonali Fil-ħames xhur li ili eh, nfix fil-pożizzjoni tiegħi jien għajt mal-diretturi tal-Gwardjani tal-Frontieri eh, u tal-Gwardjani tal-Kossa, eh, Frontex u oħrajn inkluż l-Aġenziji tad-Drogi, l-Istituzzjoni Ewropea għall-Ugwaljanza bejn is-sessi, l-Interpol, kif ukoll l-Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni tal-Armi Kimiċi. ma li BCA aħna l-ġimgħa diħla ħajkonna laqgħa ta' ġestjoni konġunta biex niddiskutu il-kwistjonijiet li għadhom pendenti. Jiena nixtieq li l-Europol tkun ta' xprun għal attivitajiet konġunti huwa biss jekk nibnu networks saħħithom u jkollna kooperazzjoni mill-qrib u naqsmu l-arfin espert ma' aġenziji u organizzazzjonijiet oħra li nkunu nistgħu nagħlqu dawn id-distakki fl-intelligence u nsiru aktar b'saħħitna ma' flimkien. Il-feedback kollu li jien arċivejt mingħand l-awtoritajiet nazzjonali ħan għom din il-ġimgħa nhar l-erba' nhar ħamis waqt il-Konvenzjoni tal-Kapijiet tal-Pulizija Ewropej dinija eh, eh, flajja u dan huwa l-ikbar attività li torganizza l-Europol u r-riżultati ta' dan ħajkun importanti wkoll l-istrateġija organizzattiva tagħna. Mela biex naħla, il-ewwel ħames xhur ta' xogħol tiegħi kienu ta' suċċess, l-Europol appoġġat b'suċċess l-investigazzjonijiet tal-Istati membri u jiena tal-lim dwar l-organizzazzjonijiet u l-bżonnijiet tal setup ta' pulizija tagħna. Jiena konvinta li il- il-bazi għal kollaborazzjoni ġejjina mal-Europol diġa qegħdin fil-post, eh, diġa qiegħda fil-post. U palma wet jiena ħan kollabora fuq id-dokument tal-ippjanar multianwali għal bejn l-2019 sal-2021, dan id-dokument diġa ġi preżentat f'Marzu waqt il laqgħa mal-predeċessur tiegħi Rob Reindart ma sar l-ebda tibdil għall abbozz tat tekst li ġie ppreżentat lilkom f'Marzu u l-adozzjoni aħħarija hija maħsuba sa tmiem ta' Novembru. Fid-dokument l-anijiet strateġiċi kurrenti tal-Europol jissemmew. L-ewwel għan strateġiku jara li l-Europol għandha tkun il-ħab tal-informazzjoni kriminali kif ukoll eh, il-fornitur prinċipali ta' intelligence lil eh, awtoritajiet tal-forzar tal-liġi fl-istati membri. Issa dwar il-ġestjoni tal-informazzjoni aħna ħanużaw possibiltajiet ġodda sabiex inkunu nistgħu ntejbu l-istampa ta' intelligence kif ukoll l-analiżi li hija motija u fornuta lill-istati membri. Il-ħidma fuq il-ġestjoni eh, ta' data integrata ħatkun tkompli mal-Istati membri. Ħafna kapiet tal-Pulizija għaluli waqt iżjarat li għamilt li huma qegħdin jinvestu fil-ġestjoni tal-informazzjoni. Fl-Europol, parti sinifikanti tal-ħidma tal-Europol fil-qasam tal-ICT se jkun qed jiffoka sabiex inħejju s sistemi tagħna għal interoperabilità kif ukoll il-konnettività ma' sistemi ta' informazzjoni rilevanti kif ukoll networks. Aħna naħdmu biex inkunu nistgħu inżidu l-aċċess għal per pereżempju dan jieħu parti kbira mill-budget tagħna ovvjament, imma hija ħaġa vitali li l-sistemi tagħna jkunu aġġornati u inkomplu ninvestu fuq ġodda. It-tieni mira strateġika ifisser huwa li l-Europol irid jagħti li żjel ikbar eh, appoġġ operattiv u għarfien espert l investigazzjoni tal-Istati Membri. Aktar kmini tkellimt dwar l-aspettattivi operattivi tal-Istati Membri u kif għandi l-intenzjoni l-indirizzhom u il-feedback li rċivejt mingħand l-awtoritajiet nazzjonali ħajkunu l-bażi tad-diskussjonijiet li aħna ħajkonna u ħanorganizzaw din il-ġimgħa waqt il-Konvenzjoni Ewro tal-Kapijiet tal-Pulizija Ewropej l-ewwel għan strateġiku tagħna huwa li niżviluppaw lill europol bħala organizzazzjoni effiċjenti b'arranġamenti ta' governanza effettivi fl-2017 l-Europol irnexxila eh, tagħmel ġestjoni ta' 114.6 miljun fil-waqt li kisbu implementazzjoni tal-programm ta' ħidma ta' 86 fil-100. Dan jista' juri l-importanza tal-budget tal-Europol għall-2019 kif ukoll snin li ġejjin fil-qafas multianwali finanzjarju li jmiss. Sfortunatament il-proposta kurrenti għall-Europol għall-2019 mhijiex qed taqbel mal-bżonnijiet m'hemmx biżejjed hitma għal fil-fatt qed tagħmel tnaqqis effettiv meta mqabbel mal budget tal-2018. Aħna nserħu fuq l-għajnuna tal-Parlament Ewropew biex jindirizza dan id-distak fil-vot ta' din il-ġimgħa min-naħa tal-Kumitat tal-Budget li nqajmu l kuxenza mal-gvernijiet nazzjonali rispettivi wkoll tista' tgħinna fl-istadji aktar tard tan-negozjati. Il-kooperazzjoni ma' aġenziji oħra tal-GHA huwa aspett importanti. Aħna jina rrit nassigura l-komplementarjetà imma anka l-flessibilità sabiex il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji u dan il-qafas ikun aktar responsiv u effettiv. Ma l-aġenziji tagħna aħna ddiskutejna kif nistgħu ntejbu l-kooperazzjoni tagħna fuq livell strateġiku operattiv. Apparti minn dan, l-Europol ħajkun qed jaqsam netwerk ta' aġenziji tal-JHA ma' fl-2019 u dan il-format jirrappreżenta opportunità ġdida sabiex insaħħu l-kooperazzjoni u nidentifikaw sinerġiji fost l-aġenziji. Mela qabel ma nagħlaq nixtieq insemmi l-appoġġ li l-Europol ta' l-investigazzjonijiet kemm f'Malta u fir-Repubblika Slovakkja f'din l-aħħar sena il-Parlament Ewropew ifoka b'mod estensiv fuq ir-rispett tal-istat ta' dritt u segwa mill-qrib l-iżviluppi f'dawn l-investigazzjonijiet. L-Europol se tkompli tappoġġa l-awtoritajiet Maltin u tal-Slovakkja fl-investigazzjonijiet tagħhom. Palma ġara fil-passat aħna maħniex ħaniqfu fl-impenn tagħna sabiex nilqaw l-aspettattivi tal-istati membri tagħna u niksbu il-flessibiltajiet meħtieġa biex nappoġġaw il-prioritajiet li qegħdin jevolvu tal-Unjoni Ewropea. F'dawn l-aħħar ftit xhur l ewropol kellha l-unur li Eh, ċertu delegazzjonijiet tal-JPSG iżuruha. Nixtieq ninkoraġixxi lill membri kollha tal-JPSG sabiex iżuru l-Europol biex jaraw kif naħdmu. Għalina jkun pjaċir li nilqawkom fil-kwartieri ġenerali tal-Europol u nispjegawkom mod dirett il-ħidma li aħna nagħmlu. Grazzi ħafna tal-istudentuni li nitkellem magħkom hawnhekk illum u jiena qed nistenna bil-ħarqa li nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Um, so now... Mela, kollegi, nistaw niftħu id-diskussjoni u nistaw nibdew mid-delegat Rumen u ta' Ċipru u naddu l-kelma lilhom. Anzi, <laughs> skużawni kell problema zaħira bil-headphone. Eh, mela, il-kollega tar rumanija l ewwel Anzi, qabel dan, xtaqt nikkummenta fuq il-diskors li għadna kif smajna u nishtiq najt li naħsib li kien diskors verament effettiv u marriċ nit li nitilfu l-punt li għamlet direttament għal membri tal-JPSG fuq l-MFF. Dan kien hemm punt simili ħafna li jina għamilt fil laqgħa tal-Kunsill tal-Awstrija fuq is-sigurtà ġimagħtejn ilu. Jekk tħarsu b'mod attent ħafna u oġġettiv, u ħanaj dan il-punt min-naħa tagħha, jekk tħarsu b'mod oġġettiv għall ammont ta' domandi li tisiru lill Europol li għadha aġenzija żgħira meta għal dawk li huma l-uffiċjali ta' kollegament, il-hotspots, eċetera, qed isiru ħafna talbiet sinifikanti fuq din l-aġenzija. Il-budget mhuwiex biżejjed għal dawn it-talbiet, Għalhekk jiena xtaqt nassigura li nenfasizzaw dan il-punt. Palma semmet fid diskors tagħha, jiena nirrakkomanda dak li fil-fatt għalet ġifiri ejja nħarsu lejn dan bċertu attenzjoni meta tiġu biex tiddeċidu mbagħad fuq dawn l-affarijiet fil-pajjiżi tagħkom, fil-parlamenti tagħkom meta tħarsu lejn il-budget tal-Europol bħalma nagħmlu aħna fil-Parlament Ewropew. Mela ngħaddi l-kelma issa Sinjura Florea jekk m'iniex sejjer żball, inti tmur l-ewwel u naħseb li ċirdu, jekk tixtiequ titkellmu, tridu tagħmlu talba tagħkom fuq dawn il-cards. Iva naf li verament burokratika l-ħaġa. Il-burokrazija tas soltu ma raġuni għalfejn nagħmlu dan huwa sabiex inkunu ġusti konna membru tal-Parlament Nazzjonali li jitkellem u membru tal-Parlament Ewropew għalhekk għamlu it-talbit tagħkom fuq il-formula il-blu jekk minix sejr zbal. Tajpwis, mela il-formula il-blu li għasib hija blu. Isa beige. Imma aħna ngħidula blu. Iġri titħawdux. Għamlu isimkom, Signora Fleur, skużawni ma fil-emiċiklu vera diffiċli tara n-nies, mela għandek xi mistoqsija għal Signor Borner. Mela, kummenti fil-qosor u mistoqsijiet, ma mhux iktar minn żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena morlejt dejja, xtaqt nitkellem dwar il-kontribuzzjoni minant id-delegazzjoni rumena fuq il-programmar multianwali għall-Europol. Nista' nitkellem fuq dan issa? Nixtieq li nużaw dan il mument għal kwalunkwe mistoqsijiet li jista' jkollkom għas Sinjora Böller jew kwalunkwe kumment imma mhux aktar minn żewġ minuti. Grazzi. Aħna qrajna il-labozz tal-programmar li, li sar mis-Sinjura Debol u naħsbu li huwa maħsub sew huwa ta' kwalità għolja hemm biss xi ftit punti li nixtiequ niġdulkom l-attenzjoni għalihom. Fil-qosor ħafna, l-ewwel nett. Delegazzjoni tagħna tixtieq tenfasizza li wieħed mill-għanijiet importanti fid-dokument ta' programmar huwa appoġġ ta' kwalità għolja li l-Europol jista' joffri l-istati membri fi tliet toqsma ta' priorità skont l-Aġenzija ta' Sigurtà tal-Europol ġifiri terrorizmu, kriminalità organizzata u ċiberkriminalità. Aħna nemnu li l-Europol irid ikun kapaċi jagħti appoġġ kemm jista' jkun malajr ta' natura operattiva sabiex jilqa il-bżonnijiet tal-Istati membri u li għandu jagħmel disponibbli informazzjoni warfin espert lilhom eh, ħin reali ġifieri fuq il-post. Tieni net, Jekk iżommu f'moħħna il-problema tal-migrazzjoni illegali, il-Presidenza tal-Awstrija tal-Kunsill stabliċiet bħala priorità li l-Europol eh, irid trid proteġina billi taħdem fuq id-dimensjoni tas sigurtà, ġviri għal dak li għal immigrazzjoni illegali. U fil-kuntest tal-konsolidazzjoni tal-frontier eh, eh, esterni tal-Unjoni Ewropea u dinja xi ħaġa li aħna wkoll Naħsbu li hija importanti ħafna u naħsbu li ħatkun rilevanti ħafna fil-perjodu li ġej koll. L-Europol ħajkollu rwol, ħajkollu rwol importanti ħafna, deċiżiv ħafna biex ikisser il-modell ta' negozju tal-traffikanti tal-immigranti u dan billi tikkonsolida il-kapaċità taċ-Ċentru Ewropew fuq il-traffikar tal-immigranti. Tilet u l-aħħar punt minna ħatijaj, għanna napprezzaw il-fat li l-IT qed jiżviluppa, jiġifieri li jrid ikun hemm integrazzjoni miżjuda fl-interoperabilità tas sistemi użati fl-Ewropa u dan ħajjitlob riżorsi sinifikanti. Jekk insommu f'moħħna li Il-kontribuzzjoni ewlenija tal-uffiċjali hija li jiġbru jaħsnu jagħmlu skambju ta' informazzjoni, ovvjament din hija xi ħaġa rridu nqisuha. U dan ifisser ukoll li hemm bżonn inħarsu lejn l-impatt li ħajkollu Brexit fuq il-programm multianwali ta' l-Europol. Issa bħala konklużjoni jiena nixtieq insemmi li aħna inserħu fuq l-appoġġ ta' l-Europol fl-iżvilupp ta' u l-promozzjoni tal-attivitajiet anke tal-Presidenza tar-Rumanija tal-Kunsill. Ma ninsewx ukoll li aħna ħankunu qegħdin immexxu l bord amministrattiv fit-18 ta' Lulju u dan ifisser li aħna nkunu involuti bil-mod intensiv eh, biex niżviluppaw l-attivitajiet tal-aġenziji konċernati tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ukoll ngħid eh, li hemm bżonn ta' sforzi kbar biex wieħed ikun jista' jwassal riżultati fuq l-anijiet tal-2019 tal-2021 tal-Aġenzija. Iva, mela, kollegi, nixtieq nitlobkom li ma ddumux iżjed minn żewġ minuti ħalli nkunu nistaw nipermettu lill-membri kollha li jitkellmu għalhekk saqsu il-mistoqsijiet tagħkom għamlu l-kummenti bħal madna kif semmej smajna. Grazzi ħafna issa qabel ma ngħaddu għall-ewwel membru tal-Parlament Ewropew għandna indikazzjoni minn qabel tad-delegat eh, ta' Ċipru is-sur Dimitriov. Għandek żewġ minuti. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi ħafna. L-opinjoni ġenerali tagħna hija li l-programm abbozz multjanwali huwa dokument eh, koerenti u strutturat tajjeb li jiddiskrivi b'mod ċar l-anijiet strateġiċi tal-organizzazzjoni bħalma ġew spjegati lilna iżda nixtiequ nqajmu xi punti. L-ewwel nett aħna nemnu li l-korruzzjoni tista' tippermetti attivitajiet kriminali oħra. Dan ġie indikat ukoll Fl-aħħar dokument tal-evalwazzjoni ta' teddida minkejja dan iżda qed naraw li mhix msemmija fil-programm fl-abbozz tal-programmar. Għalhekk nixtieq insaqsi l-Europol kif għandha l-intenzjoni tindirizza din il-kwestjoni fil-perjodu in kwestjoni. Taħsbu li jkun utli li ninkludu referenza bħal di? Issa fuq lan 1.3 fuq iż-żieda strateġika tal-isħubijiet ma' msieħba strateġiċi. Aħna xettiċi ħafna li ninkludu it-Turkija fil-grupp ta' pajjiżi mediterran-mediterran li magħhom et nikkonsidraw li hemm bżonn ta' skambju ta' data personali, il-pajjiż għandu rekord ħażin tal-protezzjoni tad data u ovvjament din is-sitwazzjoni ħraxet eh, taħt il-miżuri terroristiċi kurrenti li huma stringenti ħafna minn barra dan ir-rapport ta' progress fuq roadmap għal liberalizzazzjoni tal-viżi għal ċittadini torok jgħid mod speċifiku li t-Turkija trid tirrevedi l leġislazzjoni tagħha speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam ma' terrorizmu biex ikun konformi mal-standards Ewropej, speċjalment għal dik li hija definizzjoni ta' terrorizmu. Għalhekk Jekk inżommu dan kollu f'moħħna lan li nkonna skambju ta' data personali dwar il-kriminalità organizzata u terrorizmu qabel il-leġislazzjoni tiġi emendata iqajjem ċertu dubji fuq l-ambitu li nsibu wara l-iskambju ta' data bejn l-Europol u Turkija. Issa hemm punt ieħor importanti li t Turkija ma tikkooperax ma' ċipru fuq kwistjonijiet ta' kriminalità serja organizzata u l-ġlida kontra terrorizmu dan jista' jgħeddet l-effiċenza ġenerali tal-anijiet tal-Europol. Taħ dawn il-kundizzjonijiet aħna nemnu li l-aġġornament u t-twessieħ tal-qafas ġenerali tal-Unjoni Ewropea nkunu qegħdin nibatu sinjal ħażin għaliex dan ma jurix kemm toss li l-Unjoni Ewropea li dan li, u l-Europol iħoss li importanti li proteġu il-protezzjoni tad dejta taċ ċittadini. Aħna qegħdin nagħtu importanza kbira għal ġlieda kontra radikalizzazzjoni online li ħaġa li nilqawa. Iżda jiena nemmen li radikalizzazzjoni fil-moskej u nkella stablimenti reliġjużi oħra ukoll għandha tkun parti minn strateġija ta' kontraterrorizmu aktar wiesa, speċjalment meta niġu biex nagħmlu kooperazzjoni ma' netwerk tal-għajmin eh, eh, ta' kuxenza tar radikalizzazzjoni. Iva kollegi nixtieq nitlobkom li żommu ma' żewġ minuti għaliex hawn ħafna ħafna nies li jixtuq jitkellmu sabiex inkunu nistgħu nagħmlu dan kollu u nagħtu l-opportunità li direttur eżekuttiv sabiex twieġeb fl-aħħar issa is-Sur Dias Demera għall Parlament Ewropew. Grazzi ħafna mela l-ewwel ħaġa li xtieq ngħid lid direttur tal-Europol hija proset. F'ħames xhur irnexxilha tagħmel xogħol intensiv ħafna u effiċenti ħafna. It-tamiet tagħna qegħdin kollha fuqha għal dak li hija sigurezza Ewropea. Issa dwar mistoqsijiet, il-President Juncker irrefera il l-ġimgħa li għaddiet għal żewġ kwistjonijiet li nixtieq insemmi hawnhekk biex forsi tgħidilna x'taħseb. Waħda għandha x'taqsam mal-irtirar rapidu tal-kontenut terroristiku minn fuq eh, l-internet għandha biżżejjed riżorsi umani u riżor loġistiċi biex tiffaċċja din l-isfida l-ġdida. It-tieni net l-istess ħaġa mingħand il-President Juncker ġajna. Naqal li ħajkun qed jippropon li nsaħħu l-aġenziji ta' Frontex, ġviri jiġifieri li hija l-Aġenzija tal gordjan tal-Kosta u EASO. Issa jiena dan it-tisħiħ ħassibni għaliex għaliex jekk dan ħajmur kontra il-kapaċitajiet u l-kompetenzi li għandhom għandu iċ-Ċentru Ewropew ta' Traffikar ta' Immigranti tal-Europol, eh, nixtieq nkun nafx taħseb dwar dan. Iċ-ċiber sigurtà aħna nafu li dinja ħaġa kostanti fid-dinja tal-lum, aħna nafu li iċ kriminalità diġà huwa 50% ta' l-attività kriminali jekk inti tkellimt dwar li ninvestu fi strumenti ġodda u jiena naqbel, jiena naqbel ukoll mal-President li hemm bżonn li natu ħafna iżjed eh, finanzi fil-qafas fl-MFF. Imma għandhom il- rizorsi umani u loġistiċi biex ikunu jistgħu jattakkaw il-forum ġodda tal-delinkwenza fil-qasam ta' ċiberkriminalità. U fl-aħħar punt, għandi fil-fat ħafna punti ma ħani Il-Funet aħna għandna problema bħal leġizlazzjoni nazzjonali ta' ċertu stati membri. Tista' tgħidilna, Sinjura Direttur, jekk hemmx xi intenzjoni li intejbu l-effiċenza ta' din in-network jew inkella nbidluh kompletament u nagħmlu sistema kompletament differenti ta' skambju ta' informazzjoni fuq il-reati li għandhom x'jaqsmu mal-finanzi. Grazzi. Thank you, Mr. Diaz de Mera. Grazzi, Sur Diaz de Mera. Issa fissem il-Parlament Nazzjonali, is-Sur Joassan minn Franza. Is-Sinjura x'wassal minn Franza, grazzi tassew. Eżis, kollegi. Fir-rigward tal fid-dawl ta' teddida terroristika forum ġodda ta' terrorizmu u l-immigrazzjoni illegali, l-Europol għandha tkun fil-qalba tas-sigurtà Ewropea l-Europol għandha bosta rwoli iżda se niffoka biss fuq uħud minnhom l-ewwel net l-Europol għandha saħaħ ir-relazzjonijiet tagħha ma' pajjiżi li jipprovdu appoġġ operazzjonali l-awtoritajiet. Dan huwa importanti ħafna meta nitkellmu dwar l-iskambju ta' informazzjoni. Dan żdied b'disa darbiet f'dawn l-aħħar ċar snin. Iżda 80% tad data entries huma minn ħames stati membri. Fid-dal ta' dawn it-teddidiet kollha eh, hemm aktar lok għal manuvru biex nagħtu tassew iktar valur miżjut Ewropew nistgħu ngħinu il-Parlament Nazzjonali sabiex jiżguraw li s-servizzi nazzjonali jaħdmu tajjeb ukoll fuq livell Ewropew. Fid-dawl ta' Brexit iridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex naraw li ma nispiċċawx nitilfu aħna minn fid-dawl tas-sigurtà. Importanti jkun hemm kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi Hemm ċertu dubji wkoll fuq ftehmiet li jistgħu jippermettu li jkun hemm skambju ta' informazzjoni mill-Europol u ma' awtoritajiet ta' pajjiżi oħra li m'għandhomx l-istess standards. U Eh, forsi dan għadna ma fimniex sew u rridu nalek nimxu każ f'każ. Issa l-interoperabilità tas-sistema ta' informazzjoni Ewropea hija waħda mill-ikbar proġetti bħalissa. Irridu nindirizzaw ukoll l-isfidi tekniċi li għandna għandna database li hija frammentata, rridu naraw dan kif nistgħu nelbuh jekk irridu li jkun hemm investigazzjonijiet adegwati l-Ewropa għandu jkollu rwol kruċjali sabiex ikun hemm aċċess għal sistema ta' informazzjoni kemm jista' jkun fil-waqt li tiġi rispettata privatezza tad-data. Dan huwa importanti ħafna l-interoperabilità nixtiequ nilħqu sal-2020 jeħtieġu iktar investimenti fit-teknoloġija u l-Ewropa għalhekk tittifoka fuq l-informazzjoni kollha li se tiġi skambjata b'dan il-mod. L-Europol huma konxi wkoll ta' dawn l-isfidi. Iċ-ċiberkriminalità hija wkoll sfida li qed tkompli dejjem tikber b'implikazzjonijiet finanzjarji. Niġġieldu ċ-ċiberkriminalità teħtieġ azzjoni konġunta u l-awtoritajiet tal forzar tal-liġi Ewropej iridu jaħdmu flimkien. Anke is-settur bankarju jrid jagħti l-kontribut tiegħu. Dan huma uħud mill-prijoritajiet li għandhom ikunu parti mill-programm multijanwali. Jiena kuntenta ħafna illi l-kollegi tar rumanija u ċipru jaqblu miegħi fuq dawn il-punti. Grazzi. Tnejn mill-ex membri parlamentari jinsabu magħna Fostom Timothy Kirkhope u e, kollega oħra Human Rights li nilqawhom magħna. Naddu issa għal Sur Zvetano għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi, President. Nixtieq Nikkumenta dwar dan dwar dan id-dokument tal-programmazzjoni sal-2021. Din hija viżjoni strateġika għall iżvilupp ta' din l-Aġenzija li se saħħaħ il-kapaċitajiet tagħha u l-arfin eh, espert tagħha biex tkun tista' tappoġġja l-investigazzjonijiet tal-Istati membri. Għandna żewġ elementi prinċipali hawnhekk l-istrateġija u r-riżorsi meħtieġa għall-implementazzjoni ta' din l-istess strateġija. Għandna niggarantixxu biżżejjed riżorsi għall funzjonament ta' din l-istess aġenzija. għandu jkun hemm iktar innovazzjoni u użu ta' teknoloġiji ġodda, iżda rridu naraw li jkun hemm biżżejjed riżorsi speċjalment fil-kuntest tal kriżi ta' migrazzjoni u t-teddidiet terroristiċi. Issa fuq l-aspett ta' strateġija nilqaw l-azzjonijiet tal-Aġenzija li tkompli għaddejja bil-ħidma tagħha anke mal-Balkani li tkompli taħdem ukoll biex timplementa l-ftejmiet permezz ta' mekkaniżmi eżistenti ta' kooperazzjoni. L-Europol issa għandu r-responsabbilta illi f'din il-kooperazzjoni jara li dawn il-pajjiżi jkunu qegħdin jaħdmu fid-dawl tal-valuri Ewropej u fid-dawl tal-interpretazzjoni tagħna ta' dawn l-istess valuri. Dan ser jgħin sabiex nevitaw li jkun hemm eh, vakum eh, ta' valuri f'dan ir-reġjun. U irridu ngħinu lil dawn il-pajjiżi sabiex ikunu jistgħu ilaħħu mal isfidi fil-frontieri tagħhom. Fil-kuntest tal-kriżi tar-refuġjati u tal-immigrazzjoni u l-isfidi li għandha quddiem soċjetà tagħna, importanti ħafna li l ewropol iqis l-irwol tat-Turkija u li jsir kooperazzjoni mat Turkija l-ħaru mhux tinqas għandna nsemmu Brexit ukoll. Hemm anke flussi migratorji li se jmorru lura lejn it-Turkija u mhux lejn l-Unjoni Ewropea u għalhekk għandna nkomplu naħdmu dwar din il-ħaġa. Issa l-aħħar ħaġa Brexit li l-Unjoni Unit jaħdmu ħafna fuq is-sigurtà x'inhuma l-mekkaniżmi u l-istandards minimi li nistgħu nużaw sabiex nissalvagwardjaw dawn l-istess mekkaniżmi u ma jkunx hemm nuqqas ta' sigurtà u diskrepanza la darba ir-Renju Unit jitilqu mill-Unjoni Ewropea fl-interess tagħna lkoll. Grazzi fissem il-Parlament Ewropew Katerina Ċiniċċi jekk jogħġbok. Grazzi President Munajes, jiena nixtieq nirringrazzja li direttriċi is-Sinjura Debol għall preżentazzjoni tagħha kif sħaqtu l-rwol tal-Europol sar u ser isir dejjem iktar ċentrali fil-ħidma tagħna ta' prevenzjoni ta' reati serji mit-terrorizmu għaċ-ċiberkriminalità u eh, reati oħrajn. Għalhekk kif qalet eh, id-direttriċi importanti li jkun hemm kooperazzjoni, kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u ma' istazzjonijiet oħra Ewropej u aġenziji oħra. Għalhekk f'dan ir-rigward nixtieq nagħmellek xi mistoqsija. L-ewwel, u qabel kollox fl-2017, f'Diċembru tal-2017, l-Europol adottaw il-linji gwida għall iskambju tad data wara l konsultazzjoni mal idpr Issa, dawn il-linji gwida kif jikkonsidraw l-anijiet differenti li għalihom jista' jkun hemm aċċess għal din id-data biex issir analiżi strateġika u analiżi operazzjonali u nsaqsi wkoll dan id-dokument kif iħares lejn il-futur tal-interoperabilità u l-konnettività tad-data u anke b'referenza aktar speċifika għall kollaborazzjoni bejn l-aġenziji insaqsi kif qegħdin jiġu elaborati l l-kriterji ta' kollaborazzjoni anke mal eurojust biex ikun hemm kollaborazzjoni bejn dawn iż-żewġ aġenziji. Issa dan il-dokument ta' programmazzjoni sal-2021 m'hemm l-ebda referenza għal kollaborazzjoni mal ippo eh, u mal uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku għalhekk insaqsi jekk intom x'qegħdin tqisu l-impatt u l-ħtiġ ta' riżorsi li jkunu riżultat ta' kooperazzjoni bejn l-Europol u l-IPPO, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Grazzi. Grazzi Katarina, issa fisem il-Parlamenti Nazzjonali għall-Irlanda, is-Sur Okwilen jogħġbok. Iva, nara Anke bċertu tħassib li dan il-perjodu ta' programmazzjoni għal-2021 tal-Europol, f'referenza ta' tisħiħ mal-pajjiżi terzi li mhumiex stat membri, issir referenza biss għal Renju Unit, għal pajjiżi tal-Mediterran u u pajjiżi oħra u hemm imbagħad lista aktar dettaljat aktar il quddiem. Peress il-Renju Unit ser waskadat li joħorġu fl-ewwel kwart ta' dan il-periodu ta' programmazzjoni f'Marzu għalfejn għaliex m'hemm referenza għalihom. Bla dubi ta' xejn għandu jiġi rikonoxxut l-irwol tal-ħidma li għandha l-Europol ma' servizzi tal-Polizija ma' l-Gżira, anke ma' l-Irlanda ta' fuq. U tistaw xtatuna xi forma ta' indikazzjoni ta' relazzjoni li se jkun hemm wara li l-Unjoni titilqu mill-Unjoni Ewropea. Iva, naf x'inhi l pressi ta' post-profile reviews. Ingħataw eżempji ta' esperti u analisti li laħqu dan l-irwol li hija konsegwenza li saret apposta forsi dawn mhux qed iħossuhom li qed jiġu apprezzati biżżejjed u dan taħalli effett negattiv fuq il-moral tagħhom. um, now we go to um, the Netherlands and Grazzi, immorru issa l-Olanda. Is-Sinjura Den Burr, jekk jogħġbok. Kull mira ta' heren. Uh... Grazzi tassew, u għana tajjeb lil kulħadd jiena nixtieq nsemmi li hija xi ħaġa pożittiva ħafna li qegħdin hawnhekk bħala membri tal-Parlament Nazzjonali mill-Kamra tad-Deputati tagħna aħna delegazzjoni femminili għanni s-Sinjura Basil s-Sinjura Omen li qegħdin miegħi illum. Dan eh, saħħaħ il-pożizzjoni tagħna wkoll u qed naraw li mmexxu qudiem id-dialogu fir-rigward tal-futur ta' l-Europol. Issa, il-programm ta' ħidma dan juri ċertu ambizzjoni li aħna nilqawa, iżda aħna nixtiequ nsaqsu dan kif ser iseħħ fil-prattika dawn l-operazzjonijiet tal-pulizija fis membri xistaw jistennew dan x'se jfisser? biex ikun hemm anke approċċ aktar multidixxiplinari. X'inhu l-mezzi li ser nużaw u x'se jkunu l-konsegwenzi ta' dan kollu? Napprezzaw jekk ikollna iktar dettall fl-aħħar fuq il-istat ta' dritt. Nixtiequ insaqsu jekk din hi xi ħaġa mixtieqa u dan kif ser jaffetwa l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fosthom dawk li għandhom rekord ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Issa, l-Europol qed jagħmlu ċentran ta' intelligence fil-istati membri dan kif jaffettwa l-privatezza il-PNR u dawn it-tip ta' dettalji meta wieħed jivvjaġġa. Fl-aħħar, ir-riżorsi li qed jiġu allokati għal ġrida kontra terrorizmu mill-Europol dawn ir-riżorsi jammontaw kważi għal dawk li qed jiġu minn fuq fuq il-kriminalità organizzata dan kif jorbot ma' xogħol li qed issir u mal-infiq li qegħdin jagħmlu awtoritajiet nazzjonali għal dawn l-istess reati. Grazzi tassew ngħaddu issa għal kellim mill-Ungerija is-Sinjura Danaċi jogħġbok. Grazzi, President, Sinjura Direttriċi, kollegi. L-abbozz ta' programmazzjoni ta' l-Europol huwa iffukat fuq sfidi ta' migrazzjoni u theddidiet terroristiċi u inħossu illi wieħed mill għodda l-iktar effiċjenti f'din il-ġlieda hija l kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta' nfurzar tal-liġi. U għalhekk huwa importanti ħafna li nikkoperaw ma' l-Europol u li jkun hemm skambju ta' informazzjoni ma' dawn l-imsieħba tagħna. Aħna nappoġġjaw il-skambju ta' informazzjoni dwar l-għodot użati anke mill-imsieħba tagħna li jkun hemm ukoll possibilitajiet ta' żvilupp ta' dawn l-istess programmi u li jinsaħħu l-partiċipazzjoni tagħna. Dan il-programm huwa ibbażat fuq prioritajiet tal-ġustizzja u l-affarijiet interni u aħna nappoġġjaw prioritajiet qed jiġu imniżla hawnhekk. Fost il-prioritajiet msemmija f'dan id-dokument, il-ġlieda kontra l-immigrazzjoni illegali hija waħda mill-ikbar sfidi għall-Ungerija wkoll. Minħabba sitwazzjoni ġeopolitika tagħna, irridu naħsbu anke fil-futur. Għal-frontieri Schengen u anke il-possibilità ta' forom ġodda ta' kriminalità li jistgħu ħallu impatt mhux biss fuq l-Ungerija iżda fuq l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Aħna nixtiequ insaħħu l-iskambju ta' informazzjoni transkonfinali u l-parteċipazzjoni eh, f'kooperazzjoni operattiva bbażata fuq inizjattivi Ewropej. Nixtiequ anke naraw illi l-Ewropol taħdem bħala aġenzija effettiva b'governanza effettiva u nissuġġerixxu li noħolqu qafas adegwat għall-użu ta' riżorsi u għoddot eżistenti u fl-istess waqt l-istati membri naraw illi fl-istess ħin naraw li l-awtoritajiet u s-sistemi nazzjonali jkunu iktar trasparenti u grazzi tal din l-opportunità li qed tagħtuna biex nirrappreżentaw il-Parlament Nazzjonali. Grazzi. Grazzi issa is-sur. Kirkhope, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, President, jina wkoll nixtieq nilqa li direttriċi ta' l-Europol f'dan il-wol ġdid tagħha. Kienet waħda mill-aktar li kienet involuta għal iktar accountability u trasparenza fil-Europol. Jina kontent ħafna li jina prezenti f'dan l-avveniment tal-lum u li jiena parti minn dan il-proċess jiena kontent ukoll li ftit tal-jiem ilu ir-Renju Unit għażel li jipparteċipa fil-regoli ġodda li jiffaċilitaw l-informazzjoni finanzjarja li ser tkun qed issir fid-dawl tar-raba' direttiva dwar ħassir tal-flus u qabel ma jkollna l-ħames waħda għalhekk nilqa' din inizjattiva mir-Renju Unit li hija importanti ħafna biex narfu l-importanza tal-Europol. Jiena kont ir-rapporter dwar il-PNR u anke fir-rigward tal referenzi li saru l-iskambju ta' informazzjoni dan kien kruċ dan kien għadu kruċjali għas-sigurtà tagħna fl-Ewropa u għanna numru kbar ta' numru kbir ta' aġenziji li tjaħdmu magħhom l-Europol anke aġenziji esterni. Jiena għalek pjuttost imħasseb jiġifieri jiġri xiġri mill-pożizzjoni tar Renju Unit u r razzjoni li ser ikollha eh, fiħdan l-Unjoni Ewropea nixtieq li direttriċi tikkummenta fit-tweġiba tagħha dwar il- kwistjoni ta' dawn ir-relazzjonijiet bejn l-aġenziji u r regoli li japplikaw fil-operat tal-Europol fil-qasam tad dejta u s-sigurtà u kif dawn jistgħu jiġu implementati f'relazzjonijiet ma' Renju Unit u pajjiżi oħra. Din hija xi ħaġa tassew tħassibni u naħseb li l nifhmu, Sur President, li hawnhekk irridu naraw illi s-suċċess tal-Europol wassal għal kooperazzjoni is-suċċess tal-Europol inkiseb ukoll bil kooperazzjoni sħiħa tar-Renju Unit. Grazzi tassew għal Franza is-Sur Mendes. Grazzi tassew, President, jiena ser fil-qasir għandi mistoqsija diretta dwar il-futur kif jista' jkollna kif nistgħu niffaċilitaw il-ħidma tal-kooperazzjoni tal-Pulizija fir-rigward ta' kriminalità transkonfinali u jekk li kollna timijiet ta' kooperazzjoni konġunta jekk din hijiex soluzzjoni sabiex insaħħu din l-istess kooperazzjoni fl-Ewropa. Meta titkellmu dwar il-budget, nistgħu nqisu wkoll illi se jkun hemm baġit partikolari allokat għall-Europol. Grazzi ta' sew grazzi tal-eżammejt fil-qosor. Għatfad lilna bosta kollegi li għadhom jixtiequ jintervjenu għalhekk jekk joġobkom segwu dan l-eżempju issa fissem il-Parlament ta' l-Olanda eh, is-Sinjura Fiesel jekk joġbok. Grazzi ta' sew. Is-Senat Olandiż jixtieq jirringrazzja lil dawk kollha li kienu involuti fl-organizzazzjoni ta' din il-laqgħa. Nixtieq nirringrazzja lill Europol għall kontribut tiegħu sabiex niġġieldu kriminalità fl-Ewropa. Nixtieq nagħmel mistoqsija dwar dan il-programm multianwali. U it-tieni għan ġifiri l-appoċ tal-Europol li l-Europol ser jagħti għalfien ta' esperti f'dawn l-investigazzjonijiet. X'tib ta' appoġġ se jkun apparti li tingħata informazzjoni? X'inhuma s-setat ta' investigazzjoni li se jkollhom ħaddiema tal-Europol li jkunu ġew stazzjonati fi stati membri oħra x'mandat ser ikollhom u bliema mod jistgħu jissieħbu il-gruppi ta' skrutinju tal-Parlament u tassew jagħmlu eh, kontroll ta' dawn il- ta' dak li jkun qed jiġri. Xirwol se jkollhom l-Ewropol dawn it-tip ta' investigazzjonijiet. Nistenna anke tweġiba tiegħek grazzi tassew tal-li żammejt fil-qosor. Issa f'isem il-Parlament Grek is-Sur Papa Teodoru. Grazzi. Tassew, Sur President, jiena nixtieq nifraħ li Sinjura Debol, id-direttriċi l-ġdida tal-Europol tal-preżentazzjoni komprensiva tagħha dwar il-programm annwali. Iżda jiena nixtieq niffoka l-interventi għaj fuq l isfidi eżistenti sfidi li għandna llum il-kriżi tal-immigrazzjoni, kwistjonijiet ta' sigurtà, speċjalment fiż-żona tal-Balkani tal-Punent. Ovvjament, maħniex qegħdin fl-2015, fl-2015 kellna flussi migratorji sostanzjali għanna issa dikjerazzjoni konġunta bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea u minħabba li din issa ġiet imwarba għandna bosta persuni li spiċċaw eh, fil-gżejjer Griegi bejn 15 u 18 elf eh, refuġjat fuq ħames gżejjer Griegi. Għandna l isforzi li ħadu l-Europol u anke L-isforzi li ħadu oħrajn fl-Ewropa biex jindirizzaw il-kriżi migratorja iżda dan qed wasal iktar insigur, nuqqas ta' sigurtà. L-elezzjonijiet Ewropej issa dalwaqt magħna U ser jisir ħafna diskors fuq is-sigurtà u ser jiġi diskuss ħafna kif irnexxina niġġestjonaw din il-kriżi, għalhekk x'riżorsi addizzjonali tista' tuża l-Aġenzija tal-Ewropol bħalissa biex tkun tista' tindirizza il kustjonijiet ta' sigurtà li għandhom xaqsmu mal din il-kriżi tar-refuġġati. Jiena nixtieq inkun naf għalhekk jekk taħsbux illi din it-tip ta' ġestjoni ta' migrazzjoni ser twassal għal iktar radikalizzazzjoni fost il-gruppi ta' refugjati. Grazzi tassew. Ok, thank you very much. Grazzi ħafna. Issa għal Spanja is-sur Toledani Kjoġbok. Grazzi ħafna sur President, grazzi wkoll koll li direttriċi tal-Europol. Nixtieq eh, illi nagħti ftit informazzjoni u nxaqsi ftit mistoqsijiet ukoll l isfidi u l-għanijiet tal-Europol ma verament importanti. Iġidu kontra terrorizmu, kontra l-kriminalità organizzata, ċiper kriminalità u anke l mafja marbuta ma' traffikar tal-bnedmin u tal-immigranti. Dan kollu jħassab ħafna delegazzjoni Spanjola minħabba li aħna tkellimna fuq nuqqas ta' budget allokat għall-Aġenzija f'termini tal-informazzjoni, koordinazzjoni, parteċipazzjoni kooperazzjoni mal-Pulizija mal Nazzjonali li jista jitfana lura milli aħna nippruvaw nevitaw u niġġieldu kontra dan ir-reati kriminali. Jiena naħseb li dan kien allura dan ta' budget minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit eventwal, allura kif nistgħu insolvuha din il-problema, kif nistgħu nagħmlu biex nevitaw għadin minħabba li din tista' jkollha effett ħażin fuq sigurtà ta' pajjiżi tagħna fl-Unjoni Ewropea. Aħna bosta drabi naraw li jkun hemm nuqqas ta' għarfien tal-bżonn tal-funzjonijiet differenti ta' dawn l-aġenziji jiena naħseb illi biex l-Unjoni Ewropea tkun apprezzata iktar irridu dejjem nisqu fuq eh, aġenziji bħal Europol. Europol għandhom ikun iktar magħrufa fost iċ-ċittadini tagħna, għandu jkun magħruf fost iċ-ċittadini tagħna wkoll ir-riżultati li qed jiksbu l-mod ta' kif qed jgħinu biex eh, aħna niżguraw li huma jkunu iktar siguri, jkun hemm iktar sigurtà eh, f'pajjiż importanti li aħna lura nżidu l-fondi allokati għall-Europol ħagħra nixtieq insaqsi jiena fismi personalment kif nistgħu aħna nispjegaw il-kriżi li bħalissa hija marbuta mal-ordni pubblika. Grazzi. Grazzi ħafna issa Sinjura Carmen minn Franza jogħġbok. Grazzi ħafna Iva. Naħseb l-interventi kollha li smajna minnaħat tal-kollegi qegħdin juru illi hemm ċertu tħassib. Tħassib fuq eh, inqas ta' ċertezza brabta mal-kooperazzjoni ma ta' kif tista' topra veru li aħna nixtiequ nkunu nafu kif din il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Aġenziji l-oħrajn ħa tiżvolġi fl-Unjoni Ewropea. Jekk għandix ir-riskju ta' overlap ta' kompetenzi bejn l-Europol u Frontex pereżempju. l frontex qalu biċ-ċar illi huma bessibhom jiġġieldu kontra t terrorizmu u l ġrieda kontra il-migrazzjoni illegali u protezzjoni wkoll tal-fruttieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Sinjura Direttriċi, fl-esperjenza tiegħek, fil-hotspots. Nafu li hemmhekk fil-hotspots jista' jkun hemm il-bażi tal- l-istrutturi ta' dawn iċ-ċentri ta' monitoraġġ. Nixtieq inkun naf kif nistgħu nevitaw li l-kompetenzi il ikunu qegħdin jagħmlu overlap biex nistgħu nagħmlu fil-każ tal-kompetenzi li qegħdin jingħataw lil dawn l-aġenziji. Grazzi qabel ma nisimgħu eh, mid-direttriċi nisimgħu s-Sur Angel Mella. Lussemburgu. Grazzi ħafna nirgrazzja Sinjura Debol u tal-kollu li hija kisbet dawn l-aħħar ħames xhur jiena naqbel illi fil-kuntest tal-budget naħsbu li għal darb'oħra qegħdin naraw illi kulħadd jixtieq illi l-Ewropa tagħmel iktar u taħdem iktar iżda ħadd ma jixtieq ħallas mela fuq l-Europol. Jiena dejjem niddefendi s servizz ċivili tal ewropa aħna qegħdin naraw illi il um, servizz ċivili minfloku qiegħed Eh, mhux qed ikun permanenti iżda minflok qed ikun hemm nies b'kuntratti mhuwiex permanenti, kuntratti temporani. Jiena naħseb illi ħaddiema li huma motivati tajbin li għandhom pagi u kundizzjonijiet tajbin għal xi ħaġa tista' tikkontribwixxi biex l-aġenziji jaħdmu aħjar. Eżis kollegi nirringrazzjakom ħafna ta' dawk il-mistoqsijiet u l-kummenti. U issa nixtieq illi nistieden il direttriċi eżekuttiva biex eh, tkun tista' tintervjeni. Nafu illi issa eh, rridu nieqfu sal-ħamsa sa nitlob lilek Katrin biex titkellem fuq dawn il-punti. Grazzi ħafna. Grazzi tal-kummenti tagħkom minħabba li verament jgħinuna biex inkunu nafu kif nistgħu ngħinu aħjar li ċittadini Ewropej. Mela, Nornet, grazzi tal-mistoqsijiet u nibda bil nwieġeb bil mistoqsijiet li kienu dwar l-immigrazzjoni. L-Europol għandu ċentru dedikat proprju l-immigrazzjoni, ċentru li qiegħed jappoġġa bħalissa design investigazzjonijiet li tisiru fuq livell li fuq traffikar tal-immigranti. Aħna nistgħu nappoġġjaw biss dan l-ammont ta' investigazzjonijiet in numru ta' ċaqliq sekondarji li qegħdin jiffaċilitaw il-kriminali dejjem qegħdin jiżdiedu. U jiena naħseb illi t traffikar tal-immigranti fil-fatt jgħat um, jikun ma' 25% tal-investigazzjoni li jsiru fuq dan il-livell. Aħna naħsbu wkoll li l proċessi għandhom ikunu iktar standards nixtiequ li jinħass l-impatt reali tal-azzjonijiet li qegħdin nimplementaw u aħna qegħdin nippreżentaw għaxar punti fil-laqat tal kożi kif ukoll fil laqgħat tal-kunsill. Nista' nsemmi tlieta minn dawn l-10 azzjonijiet qegħdin nipproponu li aħna jkollna task force konġunta ta' liaison fuq eh, l-immigrazzjoni fit traffikar tal-immigranti fil-fatt dan huwa bilan li niġibdu kontra t terrorizmu qegħdin nagħmluh diġà anke fil-kuntest ta' ċiberkriminalità u ntlaħqu riżultati konkreti minħabba l-investigaturi jistgħu jitkellmu xulxin ħalli jidentifikaw l-iktar każijiet li għandhom jingħataw priorità. Apparti minn hekk nixtiequ niffukaw fuq il-profitt li qegħdin idaħħlu dawn it-traffikanti tal-immigranti hemm bżonn niffukaw fuq hekk u li jkun investigazzjonijiet paralleli fi stati membri differenti għandhom isiru fuq bażi iktar regolari ħalli bekk nidentifikaw u wkoll nagħmlu konfiska ta' dawn il-profitti illi qegħdin joħorġu minn dawn l-attivitajiet kriminali. l kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi f'dan il-qasam huwa verament importanti biex aħna niġġieldu kontra l-attivitajiet ta' traffikar qabel ma dawn jaslu fl-Unjoni Ewropea importanti wkoll li niksbu l-iktar eh, informazzjoni ta' intelligenza ehm, li hija verament importanti ħafna jekk aħna nkun nixtiequ nagħmlu minn kollox biex inżarmaw dawn in-netwerks kriminali. Il-mistoqsija fuq il-korruzzjoni il-korruzzjoni mhix imsemmija hawnhekk fil-programm multianwali jiena naf li l korruzzjoni hija verament xi ħaġa importanti u naħseb li l ewropol qegħdin jagħtu priorità lill-investigazzjoni fuq il-korruzzjoni u f'dan l-ħar ftit xhur aħna konna qegħdin inħarsu iktar mill-qrib lejn il-problema tal-korruzzjoni qegħdin nippruvaw nidentifikaw x'tip ta' għajnuna tista' tagħti l-Ewropol lil dawk li qegħdin imexxu l-investigazzjonijiet. Il-fatt li aħna qegħdin inkludu l-korruzzjoni fil-programm multianwali ta' ta' programmar anke s-sena d-dieħla nafu li l-attivitajiet diġà qed ikun maħsuba sena d-dieħla, l-Europol ħajjejn f'dawn l-attivitajiet li ħajkunu fukati fuq ġida kontra l-korruzzjoni, l-Europol ħajaħdmu fuq loqsma differenti li fihom qed isir tissir e, ħafna korruzzjoni u aħna ħanaħdmu wkoll mal-Aġenziji Nazzjonali ta' Kontra Korruzzjoni. Mela, jekk nitkellmu wkoll issa fuq il-kooperazzjoni mat-Turkija, il-kooperazzjoni mat-Turkija hekk kif jissemma mir-rappreżentant tal-Parlament Ċipriot aħna qegħdin narfu kemm huwa ta' valur miżjud li jkun hemm iktar kooperazzjoni f'dan il-qasam anke fuq traffikar tal-bnedmin eh, kooperazzjoni bejn l-Ewropol u Turkija huwa bbażat fuq il-ftehim strateġiku li daħal fis-seħ fis-sena 2004 iżda jeskludi l-possibilità li jkollna skambju fuq id-data personali qed jaffaċilita dan il-ftehim bostoqs maħrajn u għanna li jgħizin affisser aħna mit-Turkija illi fil-fat jaħdem eh, fiħdan l-Europol illi lu fosna jaħdem fosna mis-sena 2016 iżda mhuwiex possibbli nagħmlu skambju ta' informazzjoni personali. Jekk inħarsu l-qudiem fil-kooperazzjoni tal-qudiem aħna hija priorità tal-Kummissjoni Ewropea li jinnegozjaw ftehim mat Turkija fuq l-iskambju tad data personali bejn l-Europol u l-awtoritajiet nazzjonali rispettivi. It-Turkija kienet inkluża wkoll anke fil-lista tal-pajjiżi li għandhom jingħataw priorità skont il-Bord ta' Ġestjoni. fuq l-IRU t-neħija jiena nixtieq ngħidilkom li dan il-proġett kien ta' suċċess għall-Europol nixtieq ningrazzjaw lilkom il-kol tal-appoġġajtu l-IRU eh, Ewropew, dan kien proġett li kien stabbilit fis-sena 2015 u sissa aħna rajna li analizzaw 66,000 parti ta' kontenut illi waslu għal 65,000 deċiżjoni ta' referral. Din kienet verament xi ħaġa illi turi kemm kien proġett ta' suċċess il-ġimgħa li għaddiet il-President Juncker ħabbar illi ħajkun hemm ukoll iktar analiżi tal-kontenut online din hija inizjattiva li aħna nilqawha bissieħ u nilqgħu wkoll il-proposta tar-regolament li tista' ssaħħaħ is-seta li għandha l-Ewropol biex tkompli tiġġieled ir-radikalizzazzjoni online. Issa qegħdin naħdmu mal-Kummissjoni ħalli naraw kif flimkien magħhom nistgħu nimplementaw din il-pjattaforma l-ġdida iżda biex nagħmlu hekk żgur li ħajkonna bżonn ta' iktar finan riżorsi finanzjarji u iktar ħaddiema biex jgħinuna. Il-Kummissjoni eh, resqet proposta u aħna konna konsultati fuq din il-proposta aħna u nħejju ehm, din il-proposta u naħseb li xi ħaġa importanti li jkollna eh, pjattaforma bħal di minħabba mill-iktar fis possibbli irridu. niżguraw illi jitneħħa minnu fih il-kontenut eh, ta' natura terroristika minħabba li jekk biss nistgħu navvanzaw fil-ġlida kontra l-radikalizzazzjoni. Issa fuq il-kooperazzjoni ta' bejn l-aġenziji huwa veru illi kultant aħna qegħdin naħsbu kif dawn l-aġenziji jistgħu jaħdmu flimkien u jekk aġenzija u xed tirrepeti x-xogħol li qed tagħmel aġenzija oħra. Għalhekk huwa importanti ħafna li jkollna netwerk ta' aġenziji Ewropej. Jiena naħseb li għandna jkollna iktar strateġiji komuni u anke evalwazzjonijiet komuni. L-ewwel darba eh, għall-ewwel darba ħajkonna borta ta' ġestjoni eh, tal-Frontex u tal-Europol flimkien din hija xi ħaġa importanti ħafna minħabba li hemmhekk ħajkonna l-possibilità li nindirizzaw il-kompetenzi tal-Europol, il-kompetenzi tal-Frontex u anke niddefinixxu kif ħan nikkoperaw ma' xulxin Jiena konvinta illi fil-fatt diġà kellna laqgħa tajba ħafna mal-Frontex fuq l-ola livelli illi fiha matul din il laqgħa aħna ħarisna li ġajjini ħalli naraw kif nistgħu naħdmu aħjar flimkien u nsibu soluzzjonijiet. Iż-żewġ aġenziji għandhom kompetenzi differenti l-Europol hija huwa responsabbli għall-iskampju ta' informazzjoni u biex ngħinu wkoll fl-investigazzjonijiet fil-komunità tal-Aġenzija tal-Infurtar tal-Liġi u l-Frontex edemmek sabiex tiħossieb il-frontieri esterni iżda l-kooperazzjoni ta' żewġ aġenziji xi ħaġa importanti ħafna u żgur li ħanieħdu ħsiebha meta nerġgħu niltaqgħu mal-Frontex il-FI unit, il kriminal organizzata ta' natura finanzjarja xi ħaġa li hija ta' priorità l-Unjoni Ewropea u aħna rridu naraw ukoll li jkun hemm iktar taħriġ biex nejnu l-konklużjoni ta' investigazzjonijiet fuq dawn ir-reati kriminali ħna fuq livell Ewropew konvinti li rridu nagħmlu iktar eh, biex ngħinu wkoll l-istati membri. L-Europol bħalissa da tikkopera ma' tmien FIUs u għandna riżultati tajbin ħafna. L-Europol ħadna nota tal-direttiva tal-Kummissjoni li qiegħda tistabilixxi regoli biex niffaċilitaw l-iskambju ta' informazzjoni finanzjarja u din il-proposta tista' toffri lill ewropol possibilità li aħna nitolbu informazzjoni eh, permezz tal-FIUs u permezz tal-Unit Nazzjonali. U aħna nemnu li din il-proposta tista' tkun pass il-qudiem biex inkomplu niġġieldu kontra r-reati kriminali finanzjarji li hija prijorità għall-Unjoni Ewropea. Issa dwar il-budget tas-sena 2019 hekk kif diġà għedna hekk kif qal il-President u bosta membri oħrajn l-abbozz tal-baġit jinkludi wkoll il-baġit tal-Europol. 129 miljun u ħames postijiet tax-xogħol li qegħdin nofru aħna maħniex qegħdin inqisu l ħafna inizjattivi iżda li għandna nistabbilixxu u l-baġit li kien propost anke fuq it-tnaqqis ta' 8.2 miljuni anke meta mqabbel mal-budget tas-sena 2018 it-tnaqqis huwa tnaqqis ta' 21 miljun meta mqabbel mal-proposta tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol. Jekk il-budget li kien mitlub ma jingħatax, ħajkunu daqsxejn ta' problemi biex nibatu l-guest officers pereżempju fil-hotspots li tista' tagħmel iktar diffiċli ġġida kontra l-immigrazzjoni illegali, il-pjattaforma li kellha tkun stabbilita biex eh, nimendaw il baġit tas sena 2018 din xi ħaġa importanti ħafna kalċita kontra l-ċiberkriminalità din xi ħaġa li rridu nagħmlu aħna fuq livell Ewropew biex ngħinu lill-istati membri. U anke biex ngħinuhom ikollhom sistemi ta' IT li jaħdmu tajjeb. Aħna ħajkollna problemi wkoll anke f'termini ta' eh, l-Special Intervention Units tal-Istati Membri li kienet deċiżjoni minħat tal-Presidenza li xtaqgħu jappoġġjaw dawn il-units il-network msejjaħ Atlas li hija xi ħaġa importanti biex aħna nkomplu niġġieldu kontra il-ħasil tal-flus u finanzjar ta' atti terroristiċi ġifieri hemm bżonn li jkun iktar riżorsi għalhekk jekk aħna nixtiequ illi jkollna eh, tneħħija ta' kontenut eh, online, eh, ta' kontenut terroristiku online irridu naraw li jsiru l kontrolli fil-hotspots, iżda ma nafux jekk u xħajn kunu kapaċi li nagħmluhom kif suppost. Naħseb illi id-dark web u l-ġlida jekk aħna nixtiequ nkomplu nġildu dawn l-atti kriminali fuq id-dark web għandna bżonn ta' ħafna iktar riżorsi u aħna kif għedna fis-sistemi tal-IT aħna ma investejniex biżżejjed minħabba li kull darba li l ewropol kellha bżonn il-flus. Il-flus ittieħdu mill-riżorsi li suppost kienu allokati għas-sistemi tal-IT. L-istati membri ġodda dejjem qegħdin jitolbu eh, l-għajnuna ta' stati membri oħrajn għal affarijiet bħal decryption, eh, analiżi, affarijiet li għal-jom huma kbar ħafna u diffiċli ħafna biex jiżviluppawhom wieħedhom. Issa full brexit kien hemm bosta nies fil-komunità tal-infurzar tal-liġi li huma mħassbin ħafna fuq il-Brexit l-Europol diġà ħadu passi biex nanalizzaw l-impatt tal-Brexit u weġibna bosta mistoqsijiet dettaljati li aħna rċivejna min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Jiena naħseb illi fiduċjuż illi nistgħu nindirizzaw il-problema tal-Brexit u naħseb illi rridu nqisu l-kwistjonijiet kollha minħabba li hemm bżonn li nsibu soluzzjoni għall kwistjoni eh, bħall brexit aħna min-naħa tal-Ewropol aħna ħan nippruvaw nanalizzaw kull xenarju possibbli għall brexit u nistgħu nsibu mod ta' kif ukoll insolvu għadu l-problema. Aħna kellna diskussjonijiet ukoll anke matul e, id-dibattiti dwar il-Brexit. U l mistoqsija fuq l-Integrated data management issa x'inhu r-rwol tal-Europol f'dan il-kuntest. L-rwol tal-Europol huwa illi aħna niffukaw fuq lan ewlieni ta' din l-iskambju ta' informazzjoni li jkollna cross-checking tad data li jkollna analiżi sistemika illi jkollna analiżi operattiva wkoll u fuq ir-raba' livell li niffaċilitaw l-iskambju tal-informazzjoni U naħseb li d databases li kienu sviluppati fl-Europol kienu bbażati fuq sistema partikolari. Naħseb li rridu naraw li nagħmlu evoluzzjoni, evoluzzjoni li tista' twassal għall-aċċess ta' databases li huma skont l-għanewlini ta' din id-data. Il-data protection hija xi ħaġa importanti ħafna protezzjoni tad-data u naħseb li din hija xi ħaġa illi qegħdin niżviluppawha bħalissa wkoll. Skont ir-regolament tal-Unjoni Ewropea, aħna nafu l-protezzjoni tad dejta hija bbażi ta' sistema stretta ħafna u fuq livell intern fl ewropol aħna għandna l-uffiċjal indipendenti għall protezzjoni tal-informazzjoni, protezzjoni tad dejta huwa jfittex ta' kuljum fis-sistema tagħna ħalli jara jekk aħna x'qed inżommu mar-regoli tad data protection jew le. Jekk ma nkunx qegħdin nirrispettawhom dawn ir-regoli jridu nirranġaw ċertu affarijiet għandna li DPS ukoll Europol għandu relazzjoni b'saħħitha ħafna mal DPS aħna għandna wkoll il-bord ta' kooperazzjoni. Ġifieri l-Europol żviluppa ħafna regoli għall aċċess u għall analiżi tal-informazzjoni aħna qegħdin naraw li permezz ta' handling codes qegħdin naraw li l-informazzjoni tingħata biss lil dawk li imsieħba li jaħdmu magħna li għandhom il-permess li jirċievu din id-data. Dak li bat eh, id-data jibqa' dejjem is-sit tad dejta li għandu drittijiet kollha fuq id dejta din xi ħaġa importanti ħafna rridu ngħidu li l-istati membri jibqgħu s-sidien ta' din id-data. L-aċċess ta' din id dejta hija irranġata wkoll hija anzi stipulata fuq il-linji gwida interni tal ewropol li qegħdin waslu wkoll li hija mfassla mill-uffiċjali li għandhom ukoll ħafna għandhom esperjenza fl-analiżi u l-aċċess ta' din id-data jekk tixtiequ aħna nistgħu nibgħatu bil-miktub ukoll tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet. Jiena ma nafx kemm fadalli ħin biex inkompli nwieġeb veru li ma tantx għadallek ħafna ħin. Iżda, fuq dawn il-kwistjonijiet u mistoqsijiet verament ta' natura ta' importanza u jekk il-kollegi jixtiequ li jirċivu iktar informazzjoni. Ejdulna. Din hija sessjoni pjuttost formali fejn id-direttriċi eżekuttiva jekk ma wiġbitx mistoqsijiet tkun tista' tagħmel follow-up tkun tista' tagħmel mistoqsija ta' follow-up. Hemm ukoll ċertu negozjati li aħna rridu analizzaw. Naraw ukoll l-Europol x'jistgħu jagħmlu tant jistgħu jagħmlu wis sakemm ma jkunx hemm ċaqliq min-naħa politika, ġifieri Dik kienet eh, kwestjoni fuq il-Brexit nafu li eh, smajna ħafna mistoqsijiet intelligenti ħafna min-naħa tal-kollegi. Mista nixtieq insaqsi li kollegi jekk għandkom xi mistoqsijiet ta' follow-up. Grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet. Dawn huma koerenti fil-fatt ma dak li smajt fid-diskussjoni tiegħi mal-Ministri fil-pajjiżi differenti u anke mad-dinja tal-infurzar tal-liġi. Rrid nenfasizza li l-Balkani tal-Punent għalina huma priorità aħna għandna azzjonijiet ġranet ta' azzjoni konġunta mal-pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Punent u fid-diskussjonijiet fuq it-trasferiment tad-dejta personali lil pajjiżi terzi, ir-regolament tagħna huwa stret ħafna hija l-Kummissjoni Ewropea li għandha fideja il-konklużjoni ta' dan l-arranġament imma nixtieq nirringrazzjakom ilkoll għall interess tagħkom, nirringrazzjakom għal fatt li intom interessati ħafna fil-appoġġ operattiv li l ewropol jista' jagħti lill istati membri kollha u jekk tippermettiw li ninwieġeb il-mistoqsijiet bil-miktub jiena lesta li nagħmel dan u jiena disponibbli wkoll jekk għandkom xi mistoqsijiet jekk tiżżuru l ewropol biex inwieġeb il-mistoqsijiet eh, li għamiltu għawek illum. Grazzi ħafna u nittama li nerġgħu niltaqgħu. Grazzi.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 Kollegi, jekk verament għandkom xi mistoqsijiet li forsi b'xi żball ma tweġbux jew inkella tixtiequ xi dettalji addizzjonali mingħand id-direttur eżekuttiv, nitlobkom li tibatu dawn il-mistoqsijiet jew lilna lis segretarjat jew inkella tistgħu tistaqsu lill-direttur eżekuttiv mod dirett bħalma dwar il-Brexit u t trattat Sigurtà, l-ispeċifikazzjoni tal-Europol hija propju l-kwistjoni tal-Renju Unit li ħajkollhom aċċess għal database eh, reali tal-sigurtà eh, u l-sħabija mal-Europol dawn huma kwistjonijiet magħrufa, imma in-negozjati reali fuq dawn il-kwistjonijiet ovvjament għadhom ma sarux mod sħiħ anke jekk il-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija ċara dwar dak li jista' jista' jistenna ir-Renju Unit imma ovvjament operattivament din hija ħaġa diffiċli ħafna li jgħidu xi ħaġa fuq dan qabel ma iż-żewġ naħat ikunu għamlu progress reali ma din hija kwistjoni importanti għal l-istati membri għax mhux wieħed, mhux pajjiż wieħed għajjem il-kwistjoni. Mela tajjeb wis issa ngħaddu għall-aħħar parti għall proċedimenti tal-lum U aħna għanna set ieħor ta' kelliema u skambju ta' opinjonijiet fuq l-attivitajiet tal-Bord ta' Ġestjoni ta' bejn Marzu u Settembru tal-2018 għandna skambju ta' opinjonijiet ma' Pete Partner, il-President tal-Bord eh, ta' Ġestjoni tal-Europol, ħajkonna rapport minn Zveta Zvetanov u jina tlabtom nitlobhom it-tnej sabiex jiġu għawek Sakemm jagħmlu dan, nixtieq nintroduċi dan il-punt. Mela kollegi, għal darboħra dinja parti formali tal-proċedimenti u skont l-artiklu 14 tal-regolament eh, tal-Europol. tal regolament tal europol il-Sur Svetanov attenda il-107 eh, laqa eh, fl-4 ta' Mejju fil-kapacità ta' President ta' JPSG ħaj jirrapporta issa r-riżultati ta' dik il-laqa. U skont l-artiklu 51 tar regolament, il-President tal-Bord eh, tal-Europol ħajġi mistieden għal din id-diskussjoni. U din hija kif naħdmu s-soltu Iġviri ħajkun hemm dejjem eh, il-kelma motija lil eh, membru tal-Parlament Nazzjonali u membru eh, li huwa MP ġifiri tal-Parlament Ewropew. Ehm, mela l-ewwel ngħaddu l-kelma l-Sur Prit Parkna li huwa l-President tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol għal perjodu ta' madwar 10 minuti. Ngħaddi l-kelma lilek Sur Parkna. aitäh selle võimaluse eest äh, siin teie ees esineda. Grazzi ħafna u grazzi tal-li il l-possibilità li nkellimkom. Għandi 10 minuti biex nitkellem fuq l-Europol u il-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol. U nitkellem dwar sitt xhur xogħol ma tantx għandi ħin għalhekk x'aktar x'ħan nitkellem naqriżiet minn 10 minuti. Membri distinti tal-Grupp ta' Skrutinju Parlamentari Konġunt fuq l-Europol ħbib kollegi, bħala President tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol huwa privileġġ għalija li qed u għek l-lum għattilet darba jidher li hemm xi problema ml interpretazzjoni għal ċertu lingwi l-Olandiż mill-jidher. Mela, qed jaħdem kollox? Nerġaw nippruvaw. Jidr li kollox sew issa. Please go ahead, sorry to interrupt. Thank you. seekordne joid peske koosolek on ühtlasi viimane, millel Mela din il laqgħa tal-JPSG ħatkun l-aħħar laqgħa li jiena ħan attendi fil-kapaċità kurrenti tiegħi. Il-presidenza tiegħi tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol jintemm f'Diċembru mbagħad ħajkolkom president ġdid u eh, deputat li ħajkun eh, maħtur għall bord ta' Ġestjoni, ġvida ħajkunu ġodda. Mela biex nibda? Nixtieq ngħid li l-bord ta' ġestjoni tagħna tikkunsidra li dan il-grupp ta' skrutinju konġunt bħala imsieħeb importanti ħafna u ħajjejna biex insaħħu l-kooperazzjoni tagħna. Ir-rwol tagħna fil- garanzija tas supervizjoni parlamentari hija xi ħaġa speċjali ħafna. L-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea qegħdin jiffaċċjaw sfidi bħalma li qatt maraw bħalhom qabel, eh, ġviri sfidi għas-sigurtà. Hemm bżonn ta' aktar appoġġ lill-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi Nazzjonali minnaħat tal-Europol kif ukoll hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni. Mela l-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nitkellem dwar dak li għamilna fuq sma ewlenin Nixtieq nitkellem dwar kooperazzjoni mal-grupp ta' eh, skrutinju konġunt kif ukoll nitkellem dwar xi attivitajiet li ħajsiru. L-aħħar laqgħa tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol sar f'Mejju ta' din is-sena tal-2018 ġviri eh, f'Sofija fil-Bulgarija. Aħna tkellimna dwar suġġetti differenti dwar kwistjonijiet korporat, ta' negozju kummerċali, relazzjonijiet esterni, eh, u jiena nixtieq nitkellem mod partikolari dwar kwistjonijiet esterni. Iżda dwar kwistjonijiet kummerċali, il-Bord adotta politika ġodda fuq il-protezzjoni tad-dinjità tal-persuni, kif ukoll nevitaw il-fastidju psikoloġiku sesswali din il-politika ħatkompli ttejjeb il kundizzjonijiet tax-xogħol fl-Europol, tifissa arranġamenti ċari kif ukoll taħriġ e, fuq id-differenza bejn is-sessi. Minn barra dan hemm ir-rapport konsolidat tal-attivitajiet annwali CAAR tal-2017 dan ir-rapport juri riżultati pożittivi mhux biss fl-operazzjoni u ma' strateġiċi tax xogħol imma anke fil-gvernanza, riżorsi finanzjarji u umani u aspetti relatati ma' dawn. Minn barra dan il-bord iddiskuta kriterji ta' evalwazzjoni kwantitattivi u kwalitattivi dawn il-kriterji suppost jintużaw għar rapport annwali fuq l-informazzjoni li tingħata minn kull stat membru lill-Europol. Dan ir-rapport issa huwa ħaġa ġdida, hija xi ħaġa ġdida importanti. Dan ir-rapport se jiġi infassal skont l-artiklu 7 paragrafu 11 tar-regolament tal-Europol l-ewwel kwistjoni ta' dan ir-rapport li kopri l-2018 ta' ħajġu publikat fl-2019. U jina nemmen li l-istatistika li tista' tiġi imqabla eh, tista' tikkontribwixxi għal skambju aħjar ta' informazzjoni bejn l-Europol u l-Istati membri. Dan ir-rapport tbat lill parlament Ewropew, il-Parlamenti Nazzjonali, kif ukoll oħrajn li huma speċifikati fir-regolament tal-Europol ħajjintbat ukoll lill-gruppi lill-grupp tal-skrutinju parlamentari konġunt. Issa dwar ir-relazzjonijiet esterni tal-Europol l-iżviluppi f'dan il-qasam l-ewwel net il-bord appoġġa kriterji għall evalwazzjoni tal-uffiċjali ta' kollegament tal-Europol jintbatu l-Albanija, l-Bosnia Herzegovina u s-Serbja. Din l-evalwazzjoni għandha tagħtina informazzjoni dwar x'inhuwa ir-rwol tal-uffiċjal ta' kollegament kif ukoll x'inhuwa il-valur ta' din l-inizjattiva. Din l-evalwazzjoni hija maħsuba li tiġi mitmuma sat-tmiem tal-2019. Il-kooperazzjoni tal-Europol mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent hija xi ħaġa importanti ħafna għal bord dawk il-pajjiżi huma imsieħba importanti ħafna meta niġġieldu l-kriminalità organizzata kif ukoll it-terrorizmu u din hija xi ħaġa li rajnija wkoll fil-rapport ta' l-Europol eh, dwar it-terrorizmu u x-xejriet sitwazzjonali. Kif nara jien iktar progress u kooperazzjoni ma' dawn il-pajjiżi tatina il-possibilità li nintegrawhom fl-istrutturi ta' sigurtà tagħna biex niżviluppaw dialogu fl-azzjonijiet tagħna fil-qasam tal-ġlida kontra terrorizmu. Minn barra dan, skont ir regolament tal-Europol kif ukoll l-istrateġija esterna tal-Europol għal 2017-2020 il-bord approva l-konklużjoni ta' arranġament ta' ħidma bejn l-Europol u l-Awtoritajiet ta' tal-Liġi tal-Iżrael. Dan l-arranġament ġie iffirmat fi 17 ta' Lulju ta' din is-sena u ma jagħtix il-possibilità li jkun hemm qsim ta' data personali lan ta' dan il-ftehim huwa sabiex inkattru il-kooperazzjoni permezz ta' pereżempju l-iskambju ta' arfin speċjalist, rapporti ġenerali speċjalisti, informazzjoni fuq proċeduri ta' eh, investigazzjoni kriminali, kif ukoll tekniċi, kif ukoll l-aħjar prassi. U lan huwa wkoll il-parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' taħriġ kif ukoll lotja ta' pariri fil-investigazzjonijiet kriminali issa kemtejn fuq kwistjonijiet ta' budget. Qabel ma nifukaw fuq il-budget issa nixtieq nirringrazzja lir-rappreżentant ta' l-Awstrija Ethel Weidingen U nixtieq ngħid ukoll grazzi lil Claude Moraes li huwa l-President tal-Kumitat Libe għall appoġġ tagħhom għal dak li huwa il-budget. Fil-fatt ġie approvat budget li emenda eh, li kien miżjud għal proġetti tal-Europol u dan inkludi ċertu proġetti ta' ċertu importanza. U importanti li nappoġġaw il- l-uffiċjali mistiedna fil-żoni hotspots Kif ukoll tisħiħ ta' kapaċitajiet ta' decryption tal-Europol din iżida kienet possibbli grazzi għall-awtorità u aħna grati b'mod partikolari lill parlament Ewropew. Palma qalet is-Sinjura De il-perspettivi finanzjarja l-2019 iħasbuna flimkien mad direttur eżekuttiv tal-Europol Ma qal lill l-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill l-azzjonijiet effettivi tagħna huma medda e, bċertu tuħ. Hemm bżonn nikkoperaw mal-awtoritajiet tal-forzar tal-liġi ma' dawk li fornu il-fornixxu il-servizzi tal-internet, irridu niġġieldu l-propaganda tal-terrorizmu kif ukoll l-isfruttar tat tfal irridu niġġielduh dawn huma kollha affarijiet eh, li rridu nikkonsidraw meta mqabbel ma l-ewwel abbozz tal-budget l-abbozz tal-budget tal-2019 tnaqqas u dan b'21 miljun euro u 38 post temporanju ta' aġenti. Illum nixtieq nitlob l-appoġġ tagħkom. L-perspettiva parlamentari tal-Interpol tista' tkun verament deċiżiva sabiex l-Europol tirċievi l-għajnuna li għandha bżonn rizorsi li hemm bżonnhom biex nilqaw għal bżonnijiet li qegħdin dejjem jiżdiedu eh, għal skambju ta' informazzjoni u eh, servizzi operattivi lenin. Issa nixtieq nitkellem dwar kooperazzjoni bejn il-grupp ta' skrutinju konġunt parlamentari u l-bord ta' ġestjoni fl-aħħar laqa' tal-bord ta' ġestjoni kellna l-pjaċir li nilqgħu is-sur Zvetanov Is-Sur Zvetano fal boħra nixtieq nirringrazzjak għall-input verament siwi tiegħek. Jiena naf li sur Zvetanov ħajtkellem warajja għalhekk jiena nixtieq sempliċiment nagħti perspettiva ġenerali tas-suġġetti li tkellimna dwarhom dwar il laqgħa kif ukoll it ħajjiet kurrenti. Kif narajjina, L-isfida u l tagħna mhijiex biss li nsibu bilanċ bejn il-bżonn li jkun hemm aktar responsabilizzazzjoni u trasparenza tal-Aġenzija li huwa importanti wkoll li nissalvagwardjaw il-konfidenzjalità ta' informazzjoni operattiva jew, sens jew sensittiva kif ukoll nikoraġġixxu li nwettqu l missjonijiet rispettivi tagħna. Il-Bord ta' Ġestjoni huwa eh, l-entità governattiva ewlenija tal-Europol. Irridu nidentifikaw il-bżonnijiet operattivi tagħna, l-opportunitajiet u nassiguraw li l-Europol tagħti risposta xirqa li tgħin lill-awtoritajiet kompetenti tal-istati membri sabiex indirizzaw din il-kwistjoni b'mod effettiv. Il-JPSG U r-rwol tal-JPSG huwa li nagħmlu monitoraġġ politiku ta' tal-attivitajiet tal-Europol nagħtu aktar trasparenza u nżidu l-leġittimità u r responsabilizzazzjoni tal-Europol quddiem iċ-ċittadini tal-Unjoni għalhekk aħna napprezzaw l-importanza tal-grupp ta' skrutinju parlamentari konġunt. Il-JPSG jrid jirċievi l-informazzjoni li għandha bżonn sabiex teżerċita u twettaq il-missjoni tagħha u skont l-artiklu 51 tal-Regolament Ewropa. il laqgħat li saru mill-JPSG sabiex jiddiskutu l-attivitajiet eh, tal-Europol huma importanti għalhekk jiena verament napprezza l-opportunità li qegħdin tatuni li qiegħataw eh, quddiemkom illum biex niffaċilita l-iskrutinju tagħkom tal-attivitajiet tal-Europol. Jiena wkoll kuntent ngħid li dokumenti ewlenin tal-Europol bħal dokumenta programmar tal-2018 tal-2020 kif ukoll l-ekim sejħa CAAR tal-2017 kif ukoll il-dokumenta programma, la bosta pro dokumenta programmar multianwali diġa intbatu qoddim il-JPSG bħala dispożizzjonijiet applikabbli eh, tal-regolament tal-Europol fil-fatt jitolbu. Aħna nkomplu nitol natu eh, dawn id-dokumenti l jpsg aħna qegħdin nistennew il-feedback minn ħatakom u anka il-mistoqsijiet li jistgħu jinqalaw. Issa dwar il-parteċipazzjoni possibbli tal-JPSG u rappreżentanti tagħhom eh, fl-qat ta' ġestjoni, tal-bord ta' ġestjoni, l-ewwel u qabel kollox nixie nfakkar li artiklu 14 paragrafu 4 jagħti lil bord il-possibilità li jistiednu osservaturi li ma jivvotawx meta l-opinjoni tagħhom tista' tkun rilevanti għad-diskussjoni, inkluż meta jkun xira, eh, rappreżentanti tal-JPSG. Waqt l-indirizz tiegħu lil bord fl-4 ta' Mejju, is-Sur Svetanov qal. Lill-JPSG huwa interessat sabiex jitraduċi l-artiklu 14 tar regolament bliżjed mod wiesa, mod partikolari billi iqis l-ambitu tal-grupp ta' skrutinju eh, għal dak li huwa l-iskrutinju li jsir fuq l-Europol. U bħalma qed l-artiklu 14 jagħti ħafna laxk lil bord ta' ġestjoni dwar il-parteċipazzjoni ta' osservaturi fil-grupp fil-laqat tiegħu. U rilevanza ta' dan hija tali li l-bord ta' ġestjoni motija anzi il-konsultat mal awtoritajiet kollha rispettivi sabiex jiġi finalizzati il-pożizzjonijiet aħħarin tal-bord fil-bidu ta' Ottubru tal-2018. Għalhekk jiena bdej diskussjoni bil-miktub ma' Sur Svetanov u l-membri kollha tal-bord fuq xenarji prattiċi ta' kif nistgħu norganizzaw l-attendenza għall parteċipazzjoni ta' dawn ir-rappreżentanti min-naħa tal-JPSG u ħafna possibiltajiet minn stedinit ad hoc kif ukoll attendenza regolari inkluż alternattivi li għaw bejn dawn iż-żewġ possibiltajiet. Sfortunatament, il-konsultazzjoni għadha ma semmitx u ma nistax ngħid li ma konklużjonijiet u li ma riżultati ntlaħqu il-kummenti li saru mid-delegazzjonijiet nazzjonali ħajjitlu fid-diskussjonijiet eh, li ħajsiru dal-waqt fil-laqa tal-bord tlieta ta' ottubru jina kuntent li ninforma l-JPSG dwar id-deliberazzjonijiet tal-bord fuq din il-kwistjoni immedjatament wara l-laqa. Jiena ma nixtieqx nippreġudika r riżultat tar riflessjonijiet tal-bord ta' ġestjoni, imma nixtieq nenfasizza li il-bord ta' ġestjoni tagħna verament tapprezza l-possibiltajiet offruti mill-artiklu 14 tal-regolament tal-Europol, eżempju, jista' jiġi antiċipat li l-opinjoni tar-rappreżentant tal-JPSG jista' jiġi mfittex mill-bord Eh, għal eh, programmar multianwali tal-Europol u dan jaqa kompletament skont ir-regolament tal-Europol jiena naqbel 100% ma' Sur Zvetanov ikun ta' beneficju li konna grupp kalendarju ta' xogħol eh, konġunt biex nikkonsultaw mal-JPSG fuq il- programmar multianwali mod ġenerali Inħoss li jekk nistabilixxu pjattaforma addizzjonali ta' komunikazzjoni li żomm u uħossib il-konfidenzjalità ta' deliberazzjonijiet tal-bord u il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet autonomi autonomu ikun żvilupp pożittiv u jista' jiffaċilita supervizjoni tal-JPSG. Dawn il-laqat bħal laqat tal-lum, per eżempju, huma eżempju tajjeb ħafna tal-natura tal-iskrutinju parlamentari u jista' juri iż-żieda fid-dinamika ta' interazzjoni bejn l-Europol u il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew. Aspetti ieħor importanti li rridu nqisu huwa l-fatt li dokument li ġie mibgħut l-dokumenti li jintbagħtu lill bord ta' ġestjoni huma sensittivi għaliex għandhom x'jaqsmu ma' kwistjonijiet li sissa ma ġewx deċiżi u dawn inkludi wkoll informazzjoni maħsuba għal konsiderazzjoni interna u m'għandhomx jiġu ippubblikati. Minbarra dan, dokumenti tal-bord ta' ġestjoni jistgħu jkollhom x'jaqsmu ma' informazzjoni ta' operattiva, eh, informazzjoni klassifikati jew mhux, u din l-informazzjoni trid tiġi imħarsa u m'għandix tiġi żvelata b'mod pubbliku. Għalhekk f'din il-kwistjoni ħajkonna insibu approċċ bilanċjat, approċċ li huwa skont il-qafas legali applikabbli tal-Unjoni Ewropea. Jiena konvint li l-kooperazzjoni tagħna mal-Segretarjat tal-JPSG kif ukoll servizzi rilevanti tal-Europol jistgħu jgħinuna insibu soluzzjoni għal kwistjonijiet kollha prattiċi li għadbaqa. il il-membri tal-JPSG Qalu waqt il laqgħa li l-lingwi li jintużaw waqt il laqgħa tagħna, eh, anzi kummentaw fuq il-lingwi u nixtieq ngħid li għal dawk li huma l-lingwi sfortunatament għandna riżorsi limitati u għalhekk irridu nużaw il-lingwi b'mod effiċjenti ħafna. Il-perspettivi tal-baġit tagħna ukoll huma kemm xejn dajfa Għalhekk aħna ma nistgħux niggarantixxu li jkun hemm il-possibilità li nittraduċu id-dokumenti kollha tal-Europol fil-lingwi l-oħra. U skont ir-reġim lingwistiku tagħna, id-dokumenti kollha li jiġu preżentati lill bord ta' ġestjoni eh, jinkitbu bl-Ingliż. Id-dokumenti kollha legali u d deċiżjonijiet jiġu pubblikati bl-Ingliż. sakemm ma jiġux ippubblikati wkoll fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. U dan huwa suġġett li ħajjiġi diskuss fil-aħħar laqgħa tal-bord. U ngħidilkom x'inhuma r-riżultati bħala konklużjoni x'qed nippjanaw għal ġejjieni. Fit-3 ta' Ottubru l-Bord ta' Ġestjoni se jkollu il-laqa ordinarja U il-kwistjonijiet li ħajġu diskussi huma eh, il-ġestjoni il, il, tad data integrata u il-disviluppi f'dan qasam kooperazzjoni mal l-imsieħba ta' priorità, il-Ġappun, kooperazzjoni tal-Ewropa għal dak li għandu x'jaqsam il-ċentru ta' sorveljanza fuq id-drogi u suġġetti oħra importanti kif ukoll aġenziji oħra importanti. Aħna nkunu qegħdin niddeċidu wkoll fuq min ħajkun il-President li jmiss u anka il-Viċi President. nitkellmu dwar ir-regoli tal-personal kif nistgħu neħu trasparenza aħjar u responsabilizzazzjoni. Aħna nitkellmu dwar id dikjarazzjoni ta' l-interessi għal membri tal-bord ta' ġestjoni sabiex dan ikun b'konformità mar-regoli kollha meħtieġa. U bħalma diġà qal Peter Weidinger, membru tal-Parlament Nazzjonali tal-Awstrija, fil-4 ta' Ottubru il-Bord ta' ġestjoni tal-Europol u Frontex ħajkollhom l-ewwel laqgħa konġunta lan ta' din il-laqgħa hija li niddiskutu eh, passi addizzjonali għal kollaborazzjoni effettiva bejn dawn iż-żewġ aġenziji. Iż-żewġ aġenziji għandhom mandati li jikkomplementaw il-xurxin u l-Europol u l-Frontex tnej li huma ħajkollhom rwol li kull ma jmur huwa importanti sabiex jappoġġaw risposta koordinata tal-Unjoni Ewropea għall kontrabandu tal-traffikar tal-bnedmin u traffikar tal-immigranti. Ħankura qegħdin nitkellmu wkoll dwar l-interoperabilità tal-ġejjieni bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-Unjoni Ewropea. U iż-żewġ aġenziji m'hemmx dubju li ħajġu imsaħħa permezz ta' kooperazzjoni bejn l-aġenziji. Kif nara jien? Dawn l-iżviluppi ħajkollhom effett ta' tisħiħ fuq il-ħidma ta' l-Europol. Fil-ġejjieni l-Europol ikun jista' jappoġġa lil Frontex fil-ġestjoni tal-frontieri esterni u l-Europol ukoll se jkollu aktar aċċess għal sistemi ta' formazzjoni aktar wiesa. L-Europol se jkun aktar effiċjenti fl-appoġġ li jagħtu lill-awtoritajiet ta' forzar tal-liġi fl-istati membri u jkollna possibilta aħjar biex nikontribwixxu għall operazzjonijiet li jistgħu jġildu l kriminalità organizzata u t terrorizmu eh, fil-territorju tal-Unjoni Ewropea. Mela jiena daqshekk kollox għallum, jiena ovvjament inkun kuntent ħafna li ninformakom dwar l-attivitajiet kollha tal-bord ta' ġestjoni u jina nkun kontent ħafna li inwieġeb għal mistoqsijiet li forsi għandkom. Fil-bidu jina għed li mannix biżejjed ħin għalhekk jiena tkellimt mingħajr ma tajt introduzzjoni. U fil-fatt jiena grat ħafna l istidintuni għawek għalek għal darboħra nishtiq nir-ringrazzjakom sur Claude Moraes ukoll. Grazzi. Tank. Uh, Grazzi tassew. Grazzi ħafna nixtieq ningrazzjak mod speċjali minħabba illi fil-sommarju tiegħek ukoll inti tkellimt fuq il- problema li aħna diġà qegħdin narawha wkoll fuq il- l-iktar livell bażiku wkoll fuq il-kooperazzjoni għal din raġuni nixtieq nisiden lil Survetinov biex Setanov biex ikellimna u nistidnek biex issa tieħu l mikrofon kieġba. Уважаеми съпредседатели, уважаеми колеги, Grazzi tassew, eżis kollegi, l-ewwel u qabel kollox ippermettuli insemmi li kien ta' pjaċir għalija li nipparteċipa fil-107 laqa tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol bħala ko-president, viċi president tal- tal-JPSG. Nixtieq insemmi li bħala rappreżentant tal-JPSG jiena intlaqajt tajjeb ħafna mill-membri u mill-President tal-Bord ta' Ġestjoni u mill-Direttur Eżekuttiv tal-Europol. Nixtieq nirringrazzjahom nirringrazzjahom għal dan kollu. Is-Sur Parkna qal illi d eh, diskors li għamilt jiena kien wieħed kostruttiv u s-Sinjura Debol semmiet illi regolamentazzjoni tal-Europol tagħti dan l-rwol lill membri parlamentari u huwa pass lejn iktar trasparenza ta' din l-Aġenzija permezz ta' skrutinju parlamentari. Semmit ukoll li huwa importanti ħafna għall-Ewropol li jżomm kuntatt magħna u wedet li ser tkompli taħdem eh, tipparteċipa fil-ħidma ta' dan il-grupp. Jiena attendejt fir-raba ta' Mejju u parteċipajt biss fil-punt tal-aġenda li kellu x'jaqsam ma' rappreżentazzjoni tal-JPSG fil-grupp ta' ġestjoni. Fil-intervent tiegħi semmejt illi wieħed mill-għanijiet prinċipali tal-JPSG huwa li jikkontribwixxi għal leġittimità ta' l-Europol speċjalment fil-rigward tal-impatt ta' din l-Aġenzija fuq is-sigurtà ta' ċittadini tagħna. Hawnhekk semmejt il-possibilità f'premessa 21 u artiklu 14 paragrafu 4 tar regolamentu għall Europol għall parteċipazzjoni ta' rappreżentant tal-JPSG fil-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol u dan għandu ġi interpretat b'mod wiesa' U din hija l-opinjoni tiegħi u tal-President li ukoll. F'artiklu f'rigward artiklu 5 tar-regoli ta' proċedura tal-JPSG, aħna qegħdin eh, nanticipaw ukoll eh, sedina għal rappreżentanza tal-JPSG fil-laqat tal-Bord ta' Ġestjoni bħala osservaturi mingħajr dritt ta' vot u qed nittamaw li din l-istadina tiġi tapplika wkoll għal laqat kollha futuri tal-Bord ta' Ġestjoni. Issa, dawk li għad kollha li jitolbu l-parteċipazzjoni tal-rappresentanti tal-JPSG fil-Bord ta' Ġestjoni, din il-parteċipazzjoni għandha tirrifletti l-ambitu ta' artiklu 51 tal-Europol biex nżommu mal-kriterji ta' konfidenzjalità f'dan il-kuntest nissuġġerixxi li għandu jkun hemm skambju ta' opinjonijiet bejn il-Presidenti tal-JPSG u l president tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol sabiex niċċaraw fiktar dettall il-kamp ta' applikazzjoni, l-ambitu u il-kriterji li taħtom ir-rappreżentanti tal-JPSG għandhom jipparteċipaw. Apparti minn hekk issuġġerejt illi sakemm ma jkunx hemm rappreżentanti uffiċjali tal-JPSG għandu għandna nkomplu għaddejjin bil-prassi attwali, jiġifieri li ssir stedina lill-presidenti. Issa, punti oħra li semmejt kellhom x'jaqsmu mal- possibilità li jkun hemm politika ta' Ingliż biss. Id-dokumenti kollha jiġu provduti bl-Ingliż biss u l-lingwi uffiċjali tal JPSG huma l-Ingliż u l-Franċiż u nittamaw li tal-inqas id-dokumenti jiġu forniti b'dawn iż-żewġ lingwi tal-inqas. Issa, il-kalendarju tal-JPSG u l-Bord tal-Europol aħna nemnu li hemm bżonn li nistabilixxu programm komuni ta' ħidma sabiex nimplementaw il-kriterji ta' artiklu 12 tal-regolament tal-Europol. F'dan li jiena stadint il-Bord tal-Europol sabiex jissuġġerixxi kalendarju konġunt ta' ħidma għal proċedura ta' konsultazzjoni għad dokument ta' programmazzjoni fir rigward ta' konfidenzjalità jiena stedint is-segretarjat tal bord ta' ġestjoni sabiex jilħaq ftehim mas segretarjat tal-JPSG fir rigward tal-dokumenti li huma forniti minn dan il-bord għal laqgħat tal-JPSG. Fl-aħħar mhux l-inqas jiena sħaqt l-fatt illi l-laqgħat tal-JPSG jagħtu opportunità eċċellenti għal diskussjonijiet tematiċi fuq bosta aspetti politiċi li jorbtu mal-ħidma tal-Europol fosthom l-istrateġija esterna u l-imsieħba tal-organizzazzjoni. F'dan il-kuntest, nsemmi illi fil-aħħar laqgħa tal-JPSG f'Sofija f'Marzu aħna konna qegħdin nospitaw din il laqgħa u kienet importanti ħafna għalina illi l-JPSG kellu l-opportunità li jirċievi informazzjoni aġġornata fuq il-kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent kif ukoll informazzjoni dwar il-pjanijiet għall integrazzjoni effettiva ta' dawn il-pajjiżi fil- fil fl-istruttura ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Il-Bord ta' Ġestjoni wkoll semma li l-kunċett ta' konfidenzjalità għandu jingħata iktar importanza u ħeġġewna wkoll biex nifmu illi d-dokumenti ma jistgħux ikunu aċċessibbli b'mod pubbliku għax inkella dan se jkun ta' teddida għan natura ta' operazzjoni ta' din l-informazzjoni sensittiva. Sens Issa, il-parteċipazzjoni tal-JPSG fil-Bord Ġestjoni tal-Europol, artiklu 14 tal-regolament, jagħti biżejjed flessibilità l-Bord ta' Ġestjoni biex jażlu il-parteċipanti li jkollhom sejtu ta' osservaturi. Is-sur partna qal ukoll il-libor ta' ġestjoni għandu jieħdu din id-deċiżjoni b'mod konġunt u ħeġġeġ l-rappreżentanti nazzjonali sabiex jiddiskutu dan id-dettalji ma' servizzi nazzjonali u membri parlamentari tagħhom u dan il-proċess għandu jinbeda immedjatament sabiex sal fil laqgħa li jmiss ikun hemm eh, diskussjoni informata dwar dan dwar dan is-suġġett. Il-Bord ta' Ġestjoni għandu jiffinalizza l-pożizzjoni tiegħu fil-laqgħa ta' Ottubru u l-pożizzjoni tiegħu imbagħad ser jaqsama mal dan il-grupp JPSG permezz ta' ittra jiena fl-intervent tiegħi sħaqt illi l-laqgħa tal-bord ta' ġestjoni hija ħaġa kruċjali illi l-membri parlamentari tagħna jaħdmu b'mod li ma joħloqx ostakli. Dan il-grupp m'għandux jostakola l-ħidma tal-Aġenzija, anzi bil-kontra għandu jsaħħaħ l-effettività ta' dan l-Aġenzija permezz ta' dialogu utli permezz tal-JPSG u l-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol. Minna ħatijaj nittama illi tajt kontribut għal dan id-dialogu permezz tal-parteċipazzjoni tiegħi fil-laqgħa tar-raba ta' Mejju u nixtieq nirringrazzja l-Bord ta' Ġestjoni u lis-Sinjura De Boll għal ispirtu kostruttiv li biħdimna nirringrazzja lill kollegi membri parlamentari mill parlament Nazzjonali kollha u lill Parlament Ewropew rappreżentat mill-Kumitat Libe. Vielen Dank, Herr Zvetanov. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihren Bericht. Grazie ħafna ta' dan ir-rapport. Naħseb li dak li qed inti juri kemm taħdem tajba, taħdem tajba il-kooperazzjoni minkejja li hemm ċertu affarijiet li jistgħu jkunu tajba fil-ġejjin iżda aħna naħsbu illi tant għadna organizmu għadna għadna aġenzija zazua illi għadna t-nitalmu bil-passi żgħar tal-bidu ġifieri nistgħu jittibu ħafna affarijiet. Tajjeb, mela eżis kollegi fadal issa Sinjura Tuspitur tixtieq titkellem fisem Ċipru. Grazzi tassew, Sinjura President, Sinjuri. L-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nirringrazzja lis sur Svetanov għall-informazzjoni utli ħafna illi tagħna fir-rigward tal-JPSG. U l-ħidma li jagħmel il porta Ġestjoni f'Mejju. Issa nixtieq insemmi li bħala rappreżentant tal-JPSG għandna niżguraw li jkun hemm kontinwità dak l-għandu x'jaqsam mal-monitoraġġ ta' dak li qed jagħmel l bord ta' ġestjoni. Nixtieq ukoll li jkollna informazzjoni dwar l-attivitajiet ta' dan il-bord ta' ġestjoni fil-kooperazzjoni ma' l-Eġittu u pajjiżi oħra fl-Afrika ta' fuq, pajjiżi li qed jaslu l-immigranti minnhom eh, lejn l-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nista nistieden lis sinjuri eh, fuq il-podium biex iwiġbu l-mistoqsijiet. Tista' tibda inti sur parkna. Eh, ja, eh, suur aitäh selle küsimuse ja. Grazzi tassew. Grazzi ta' din il-mistoqsija. Kif diġa semmejt fid-diskors tiegħi għal bord ta' ġestjoni Il-kooperazzjoni mal-JPSG huwa importanti ħafna. U għalhekk qegħdin narfu dawn il-benefiċċji iżda kif diġà semmejt illum sfortunatament jiena ma nistax nikkummenta fuq id-deċiżjonijiet finali. Dan se jiġi diskuss il-ġimgħa d-dieħla u ser ninformakom malajr kemm jista' jkun fir-rigward ta' attivitajiet operazzjonali li jitwettaq eh, l-Europol. Diġà ingħatat idea ġenerali ppreżentata mm, mis Sinjura Debol mill-direttriċi fir-rigward tat Turkija u relazzjonijiet esterni għall l-Europol u għall bord ta' ġestjoni tal-Europol huwa importanti ħafna illi ikun hemm relazzjonijiet tajbin fil-qsim ta' informazzjoni ta' attivitajiet operazzjonali għaliex huwa impossibbli illi wieħed jiġġieled it-terrorizmu jew il-kriminalità organizzata jekk ma jkollniex l-informazzjoni f'idejna u kulħadd jaraf li l-istati membri anke eh, l ewropol tara f'dan iżda aħna rridu nsegu l-qafas legali li għandna. U sfortunatament mhux aħna dejjem infasslu eh, dawn ir-regoli. Grazzi ħafna Sur Tsetanov tixtieq li tagħmel xi intervent inti biex tikkonkludi. Аз мога да кажа само, че по темата от дневния ред бях Jena nishtiq najt biss illi skont l-aġenda jiena suppost kelli nitkellem biss fuq dal-punt li tajtkom rapport dwaru fir-rigward tal-regla ta' proċedura u l-bord ta' ġestjoni u l-grupp tagħna. Grazzi. Grazzi tassew. Grazzi ħafna, eżis kollegi nista' nikkonkludi dan eh, din id-diskussjoni u issa nista' ninformakom illi bekk aħna ikkonkludejna l-ewwel ġurnata tal-konferenza tagħna nixtieq illi nistidinkom issa reception illi ħassir fis-sala Yehudi Menuhin eżattament tinsab din is-sala hawnhekk sular taħt din is-sala tal-plenarja. Hemmhekk ħajkolkom l-okkażjoni li tkomplu bid-diskussjoni f'setting daqsxejn iktar soċjali u dimkom għandkom ukoll eh, tazzi li tistgħu intom tuħduhom biex idduqu dan l-inbit tajjeb Awstrijak jiena nista ngħidilkom illi eh, għada ħan komplu, ħajkun hemm il-kollega Sur Buhman illi ħajkun qed imexxi laqgħa flimkien ma' Sur Moraes minħabba li jiena għada filgħodu ħajkolli mmur Vienna. U għada filgħodu fid-disa u nofs ħad komplu intom fil-sala PHS 3C 5 3 c 50 faċċata ta' din is-sala hawnhekk fuq l-istess Sular. Nawguralkom il-lejla tajba ħudu gost eh, reception u komplu għaddejn nittamaw il-kolkom konferenza ta' suċċess għadha